and mortality evalwatur tkompli tħeġġeġ daw proċeduri tal-ADR biex ikunu um, possibli, pero mux t-regola jew t-preskrivi. Dana, huwa proċedura li jistajħu ħafna żmien. Però jekk irridu l-suq intern jibbenefika mill-ADR hekk irridu nagħmlu. Grazzi. Well, thank you very much indeed. Grazzi ħafna, Ministru, għal uh, dak il-ħsibijiet tiegħek Illi kienu interessanti ħafna, fil-fat idejat interessanti ħafna uh, li kontribuxxu għal uh, eh, dini diskussjoni u kien jider il-lat prattiku ta' persuna li ħadmet f'dan is-settur. Meta l-Kumitat Jajmar l-Ungerija aħna konu kontenti ħafna li ħaris li l-tqajna ma l-Aġenzija tal-ħarsin tal-Konsumaturi naraw ix-xogħol qed tagħmlu hemmhekk. Issa biex nikkonkludu il-preżentazzjonijiet tagħna eh, minna tagħna. Hawnhekk jiena nixtieq nistiden is sinjura Goyen, illi kienet responsabli tal-proġett. Skużawni, l-Pawla sori Koġġi. Grazie ħafna, eh, nirringrazzja l-Kumitat Imko tal-appoċ tagħkom fuq dan id-dokument għalina li aħna responsabli mill-politika tal-konsumatur li Djar minn dejjem kien kruċjali. U dis-sena irnexxinna nagħmlu din il-proposta bħala inizjattiva strateġika fil-pjanta ħidma tal-Komissjoni fil-politika tiegħi li hija l-ikel, is-saħħa u s-saħħa tal-konsumatur. Din din hija inizjattiva strateġika fil-grupp ta' ħidma turi kemm hija importanti għalina. Kif qal il kumissarju tiegħi dalli aħna inħossu li jekk irridu e, suq intern li jiffunzjona rridu nofru l-konsumatur il kapaċità illi ikun jista jirrikorri għal orti u il-soluzzjoni għal problemi barra l-orti toffri eh, mod faċli ta' malajru sempliċi eh, biex insibu soluzzjonijiet, insibu soluzzjonijiet ehm, tal konsumatur. Ija eh, xaħġa li jirbaħ minna kullħat anka negozjanti mux biss il-konsumatur għax daw reputazzjoni taħom fis-suq. Il-suq jisu għandu zow saqaj wahda u għal-konsumatur innaħal oħra huma il-negozjanti. Iġifiri, jekk il-konsumatur ma jkollu għandux fiduċa fi negozjant il-suq ma jaħdimx. Aħna inħarsu lej il-konsultazzjoni lej xogħol hemm kwistjonijiet li tridu nsolvu, pereżempju, kemm nistgħu nżidu inqajmu l-arfin tal-kuxjenza E, l-ADR jista' jkun vinkolanti qabel proċeduri legali kif nistgħu nifinanzjaw din is-sistema tal-ADR hemm ħafna mistoqsijiet li aħna qatt iridu insibu risposti għalihom u eh, ħanħarsu nduru lej konsultazzjoni eh, fl-Unjoni Ewropea u, u fid-dibattitu tal-lum. Grazzi ħafna u grazzi lil Malcolm tal-appoċ tijak kontinu. Grazzi ħafna. Aħna ħerqanin ħafna li niċċatalu l-proġett ta'kom ma' tim ta'kom, entużjasti ħafna u anka biex naraw riżultati tal-konsultazzjoni l-ewwel e, issa għalek e, naddi għal Levin Terry li huwa l-moderatur tagħna Evelyn Terry Terren e, ma kenniex ċans nitkellmu dwar it-teknoloġija, però nixtieq ngħid illi aħna hawnhekk ħanżommu mal-arloġġ għax għandna skeda stretta u r-regola tiegħi hawnhekk huwa illi inżommu mal-ħin. U Eh, kull partecipant jaf li għandhom għandu 5 minuti għal kontribuzzjoni tiegħu. U hawnhekk jiena ħajkolli l-assistent li jaħdem fuq l-arloġġ il-ħin ikun qudiem qiegħed qudiem il-moderatur anzi. Eh, biex anka li li jekk trid tista' twaqqafni. <laughs> Ma nagħtix każek imma nix infakkar il-kollegi eh, eh, dan huwa mezz ta' kif infakru l kollegi li jkunu jridu jgħal d-diskors tagħhom. Mela, naddi issa il-mikrofon lilek. Grazie ħafna, huwa onura rija illi eh, dawnek inkarigata minn l-arloċ, ġeneralment jina nkun innaħa l-oħra jkolli attenta l-ħin meta nitkellem. U unur li dawnek fostkom dan f'dan is-summit li huwa importanti ħafna anka f'waqt importanti fejn il-deċiżjonijiet dwar is-suq eh, eh, l-att tas-suq waħdin hija importanti ħafna kif semmet il-Kummissjoni il-Kumit għanna dan eh, din id-diskussjoni l-lum flimko u l-lum ħanifukaw fuq l għal li hija kwistjoni kruċjali għal-konsumatur. Tiġa intom tafu dwar id-drittijiet tal-konsumatur l-Unjoni Ewropea żgur kbrija b'dawn, imma jekk wieħed ma jistax jinforza drittijiet dawn ikunu biss teoretiċi. E, kien hemm inizjattivi fuq l-ADR tiġa smajnija din U smajna u koll illi għatem problemi fl-ADR, nuqqas tarfin dwara u u anka hemm telfa fija minħabba li l-konsumaturi ma juhdux il-problemi u dim dawn il-kolpi tal-ADRs. Eh, kuntenti l-lum illi qed nisimgħu l-opinjonijiet differenti tal-membri tal-Parlament un mbagħad tal-stakeholders kollha. U anka dawk fostkom li qegħdin hawnhekk din il-Kamra. Naddi il-mikrofonu li sur Schwab Lower li huwa l-membru tal-Parlament Ewropo u tal-Kumitat IMCO u hija eh, tisegwi din il-kustjoni li hija importanti ħafna. Eh, nadilek il-mikrofonu għal eh, l-opinjoni tiegħek fuq l-ADR. Mela, l-ewwel panel, l-ewwel diskussjoni ħadd tiffoka fuq il-problemi attwali bl-ADR. Um tini tieni sezzjoni ħad tkun dwar il-passi fil-ġejjieni. Ħerqana ħafna, ħerqanin ħafna li nisimgħu mela x'inhuma l-kwistjonijiet. Grazzi, Professor Terren, tal-opportunità wkoll li nitkellem hawnhekk Pala introduzzjoni ħankun ċar u fil qossor Jina nemmen u din l pożizzjoni wkoll tal-PPE f'dan il-Parlament illi il-swieq huma eh, jiddependu fuq il-fiduċja tal-konsumatur u għalhekk aħna rridu nitrattaw dan il trans transkonfinali speċjalment fil-loqsma tal-e-commerce għalek rritu kunem hemm eh, żgur mod ta' kif wieħed jisolvi t-tilwim u għalek Eh, il diskussjonijiet dwar l-ADR huma importanti ħafna x'huwa għodda li ħa jgħin eh, b'mod multilaterali mhumiex burokratiċi għandhom il-flessibilità għal partijiet kollha involuti. Eh, jevitaw il-litigazzjoni li tista' tkun kwistjoni diffiċli ħafna. Jistgħu jiffunzjonaw fuq livell anka transkonfinali mingħajr ma' jistaqsu dwar jekk il-livell Ewropa għandux eh, il-dritt li jilleġizla fuq dawn is-sistemi ta' rikors għax ħafna ġabi dawn huma bbażati fuq ftehim volontari joffru soluzzjoni veloċi għal konsumatur u għal negozji u joffru wkoll soluzzjoni ehm, bi spejjeż baxxi ħafna li hija xi ħaġa pożittiva. Jiena naħseb li tiġa għandna fl-Unjoni Ewropea numru ta' istituzzjonijiet eh, speċjalment eh, fl-ambitu tas-sur dalli fejn nistgħu nkomplu nibnu Eh, il-kostituenza tiegħi eh, viċin Strasburgu f'Kel fl-IC Eh, kella numru ta' każijiet fil-qasam tal-e-commerce u rajna fej stajna nejnu l-konsumatur bl-informazzjoni u b'direzzjoni tajba lejn mekanizmi tal-ADR. Eh, minkejja dan għal-kem jiena nemmen li sistema tal-ICC hija tajba xorta għatem sfidi il ridu nitrattaw l net kif sa' nasikuraw trasparenza, struttura ta' trasparenza fil-stati membri kollha xnafu illi dawn l-sistemi mhumiex qegħdin flow fl-Ewropa kollha u jekk irridu li l-konsumaturi kollha fl-Ewropa ikunu jistgħu jibbenefikaw irridu naraw li hemm struttura madwar l-Ewropa kollha. It-tieni kif nistgħu nevitaw one size fits all eh, u nipermettu li l-konsumaturi kollha fl-Ewropa jkollhom aċċess ġust għal dawn is-sistemi. Fl-aħħar eh, puntiħor importanti huwa l-imparzjalità tal dan il-mekkaniżmu tal-ADR għax irridu niksbu sistema fejn eh, Eh, eh, nitrataw din il-konsumatur mux l-istruttura innifisa. Jiena ħerqan ħafna li nisma l-kommenti ta'kom illum biex ikonna anka pozizjoni aktar ċara mill-li tiġa għanna. Grazzi ħafna l-attenzjoni ta'kom. Grazzi ħafna Sur Schwab għal eh, din l-opinjoni tijak dwar l-sfidi u l-vantagġi u tal izom zammejt mal-ħin. Issa naddi il-mikrofonu li Signora Goyen li hija direttur ġenerali tal-BEUC li hija organizzazzjoni li tirrappreżenta l associazzjoni tal-Konsumatur li ovvjament hija kwestjoni kruċjali aħna interessati li nisimgħu għalfejn il-mekanizmu tal-ADR għadu ħax il-potenzjal tijaw għal-konsumatur sissa. Grazie ħafna, l-għennet nishti eh, nista nista sek nistax nużar l-żewġ minuti li s-sur xwab <laughs> Grazzi ħafna tal-li tajtuni l-opportunità biex nipparteċipa f'dan is-summit fuq l id biex kom bil-perspettiva tal-konsumatur. Għandkom tuni tafu li mill-perspettiva tal-konsumatur hemm ħafna kasi ta' nuqqas soddisfazzjon fit-tilwim u għatem negozjanti li mhumiex lesti li jisolvu it-tilwim. Din hija l-ħajja ta' kuljum tagħna u minn din il-perspettiva li aħna qed l skemi differenti u importanti li nisqu li l-organizzazzjoni tal-konsumaturi jħarsu lejn l-ADR bħala għodda prominenti f'din it-toolbox meta il-konsumatur kollhom bżonn jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom għandhom hemm il-vantaġġi eh, eh, meta eh, komparati mal-rati tradizzjonali sakemm tiġi implementata b'mod tajjeb u sakemm tuża l-vantaġġi kollha li toffri u importanti li nisħu wkoll illi hija mod alternattiv iġifieri dejjem hemm l-għażla involuta u mhix qed tieħu post l-aċċess għall-qorti għax l-aċċess għall-qorti joffri le garanzija unika illi eh, l-ADR ma toffri lekx fuq l-access għal liġi għalek aħna nixtiqu li min jieħu deċiżjonijiet jinvesti biex jagħmilha effiċenti din l-ADR imma ma jinsawx illi jridu jinvestu wkoll biex jtejbu il-rati eh, u il-mezzi eh, ta' rikors hemmhekk Eh, anka il-collective eh, eh, redress nishti naqsa naqsamija kisibijiet tiegħi għalfejn il-ADR ma tilħaxi il-potenzjali kollha l-ewwel net kif tiġa issemma mill-Kummissarju dalli il-konsumaturi mhumiex konxi ma jafux biżejjed fuq l ezistenza ta' din l-ADR u l-iskemi tagħha min isnot tirrepeti dan imma li lin minn hekk minn informazzjoni hemm ukoll konfużjoni tal konsumatura xem hemm ħafna skemi differenti, denominazzjonijiet differenti, skemi differenti li għandhom l-istess denominazzjoni. Għalhekk hemm min jintilef fl-iskemi differenti u jiena nixtieq nagħmel kumment illi huwa diffikultà tal-konsumatur kultant is-serviti in-house eh, ta' il-menti eh, jiġu eh, konfużi ma' din l-ADR u importanti li wieħed jagħmel distinzjoni bejn dawn l-in-house complaints u l-ADR. Per eżempju, kumpanija tal-enerġija Franċiża għanda sistema eh, ta', fejn tilqa l-ilmenti li tissejjaħ medjatur imma hija sistema in-house ġol l-kumpanija. Fi Franza il-Parlament ukoll għamlu għamel meġġatur tal-enerġija li hija awtorità pubblika. Iġifieri hemm konfużjoni hemmhekk. Aħna inħossu illi il-policy makers għandhom ikollhom eh, jgħinu l-konsumaturi kollu aktar ċarezza, aktar informazzjoni dwar dawn l-iskemi u forsi anka jkun hemm xi speċi ta' template dwar dawn l-iskemi tal-ADI bar biex wieħed kun jista' jiparagunhom u ikollu aktar gwida nispera dak il-telefonata ma xalija. Fil-gwajt denominazzjoni. Dwar il-konsumaturi mhumiex konxi eh, eh, ta' ċertu affarijiet kieku il-negozjanti jiproponu għom iktar dawn, il-konsumaturi kun jafu aktar dwarom kif għarissu l-dari 40% bis tal-kummerċanti jafu eh, dwar daw u anka jekk jafu dwarom hemm minnhom li mhux qed jużawhom. Qed inkun provokattiva hawnhekk, forsi għax m'għandhomx inċentiva biex jużawha kieku jkunu jafu eh, Anzi, forsi huma jafu li il-konsumatur mhux se jirrikorri għal orti allura ma jużawx l-ADR kiku eh, negozjanti jkunu jafu li għamil riskju li l-konsumatur ħajmur il-qorti, allura forsi jirrikollu għal l-ADR iktar ta' spis. Unbat jgħamil nuqqas ta' konformita minn negozjanti. Eh, skemi ta' l-ADR li huma vinkolanti u hemm dawk li mhumiex vinkolanti fuq il-negozjant. U bat hemmhekk titħol ir-rieda tajba hemm kumpaniji illi huma konformi ma' deċiżjonijiet tal-ADR imma hemm oħrajn illi mm, ma jagħtux każ. Mill-perspettiva tal-konsumatur, dan ifisser li wieħed qed juża tattika eh, biex taddim il-proċedura kollha u qed nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn wieħed xorta jitlef il-każ għalhekk huwa importanti illi min jagħmel il-political policy makers jagħmlu sistema fil-post eh, Eh, biex eh, din eh, din tkun vinkolanti għal negozjanti. Imbagħad nixtieq ngħid li naqra inqas ottimista mill-kallim ta' qabli dwar l-awtonomija tal-partijiet fir-rigward ta' dawn soluzzjonijiet ta' tilwim. Irid ikun hemm il-libertà veru fl-iskemi tal-ADRs biex organizzaw lilhom infushom, imma naħseb biex skema taħdem tajjeb u tkun autorizzata li kolla dan l-isem għandu jkun hemm rekwiżiti essenzjali li wieħed irid iżomm eh, magħhom u jirrispetta biex jipprovdi dik il-fiduċja lil konsumatur biex dan ma jkollux għalfejn idur lejn il-qorti. Grazzi. Thank you very much, uh, Ms. Hoyens. Um, thank you for um, pointing out this, this important problems of... of... Grazie ħafna ta' li semmejtina dawn il-problemi, għanna bżon ta' e, sistema sħiħa ta' skemi tal-ADR, sewa għa skema importanti ħafna e, eh, fija infissa. Issu l-Grek issa li u koll u membru tal-Parlament Rappo u tal-Limko u li għamel rapport importanti dwar il-suq uniku għal konsumaturi ċittadini fejn semma l-importanza ta' ċittadini bħala konsumaturi fil-suq uniku. U marbuta ma' din innuqas ta' għarfin. E, u, biex ikunu konxi dwar l ezistenza tal-ADR, mela, għandek il-mikrofonu? Eh, kollinejt ngħid illi jiena naqbel mal-Kummissarju u mal-Ministru illi ċittadini Ewropej u l-arfin taħum eh, dwar din is-sistema ja waħda baxxa u konfuża fil-fatt naħseb illi percentaċ żgħar ta' ċittadini jafu kif jistaw eh, poġu kas u dim l-ADR u hemm ħafna oħrajn il qasbis jafu li hemm dan il-mod ta' rikors. Sfortunatament il-sistemi ta' soluzzjonijiet ta' tilwi mhumiex imwaqfa b'mod tajjeb u l-qasmu huma qegħdin jimxu b'mod tajjeb biex iċ-ċittadini Ewropej jkollhom eh, sistema effikaċi eh, ma tqumx ħafna flus biex isibu soluzzjonijiet għal problemi tagħhom. il pjan ta' azzjoni mingħajr koerenza hija fil-fatt il-verità li għandna bħalissa mwis ostakoli eh, mħabba nuqqas ta' informazzjoni sistema maqsuma, nuqqas ta' inizjattiva leġislativa u nuqqas ta' approċ armonizzat dan kollu qiegħed qudiem il-konsumatur illi jkun eh, eh, kun jixtieq isolvi problemi tiegħu qudiem dawn is-sistemi tal-ADRs. Sistema tal-ADR mifruxa mal-Europa ta' iktar sigurta, sens ta' sigurta u fiduċa li ċittadini illi kull-jum edin jiffaċċaw dawn id-difikultajiet f'attivitajiet li huma transkonfinali. Għal-kem il-collectively dress mhuwiex fil-suġġett tal-lum xorta inħoss il-formula li eh, tlesti dan l-ADR, il-mekanizmu, et toħloq il-neċessita li kunem ukoll din il-sistema għal collective redress. Għal kwalinkwa pakket tal-ADR biex il-ċittadini jaqblu miegħu dan il-fattur irid ikun irrit ikun jinkludi din il-collective redress system, hekk kif manka propost fil-żelu r-rezoluzzjoni tal-Parlament tas-sena l-oħra struttura tal-ADR eh, tirrikjedi u koll eh, networks ta' l-ICC u oħrajn u li dawn ikollhom l-apparat u l-finanzi bizzejed biex jifunzjonaw b'mod tajjeb u jassikuraw illi kunem strategija ta' informazzjoni eh, li tispiega l-mekkanizmu tajjeb l-ċittadin u li jekk jista' jkun tintegra l-informazzjoni tas-suq intern magħha anka il, eh, il, eh, ehm, Mutual Information System fil-proposta jkun hemm Irdun kunu nafu wkoll jekk ehm, din l-ADR se Eh, jekk se tkunx biss għal bej konsumatur u negozjant jew anka bej negozjanti bejnietom. Jiena kont labt il-Kummissjoni li jitagħmel mekkaniżmu aħjar eh, biex tara kif il-konsumaturi u negozjanti jkunu jistgħu b'mod aħjar ikollhom dan ir-rikors. Tlabt ukoll il-Kummissjoni li jkun hemm strateġija ta' komunikazzjoni tajba li tiffoka fuq il-problema problemi tal-SMS u tal-konsumatur meta dawn ikollhom daw it-transazzjonijiet transkonfinali u li għandu jkun hemm ċirkolazzjoni ta' informazzjoni aħjar. Eh, President, jiena naf li din il-kwistjoni hija waħda komplessa anka fil-Kummissjoni infisa u kwalinkwa sistema adottata tissalvagwardja kontra l-abbuż u anka kontra imġiba frivoluża eh, pero ma jistax ikun inqodu nkomplu għaddejjien bil-workshops, rapporti u seminars U nistennaw li l komissjoni tagħmel xi ħaġa. F'dan ir-rigward jiena eh, nilqa l-enerġija u l-isforz li qed jagħmel il-Kummissarju dalli u għandi fiduċja li l-Kummissjoni mista toqgħod iddum biex tiffinalizza dan id-dossier u biex tipprovdina l-pakkett leġislattiv ta' din il-soluzzjoni eh, e, tilwim anka fuq livell kollettiv eh, dan jgħina ħafna Eh, biex ikonna sistema tal-ADR tajba fl-Unjoni Ewropea. Very much for this um, call for action uh, as well, um, as well as for this overview again of, of, of um, problems uh, SMEs and, and consumers, citizens. Grazie. Din hija problema li qed jiffaċċew l smi su ċittadini bħalissa. Issa ngħaddu l-kelma li sur Friża jina Saper għana li nisma l-opinjonijiet tijak u kol, u medjatur fi settur tal-assigurazzjoni u membru ta' finnet. Il-kol ta' fudan huwa netwerk ta' entitajiet tal-ADR għal kazi transkonfinali fi settur ta' servizzi finanzjarju. finanzjarji. U għalek jina sab ħerqana l nisma l-esperienza tijak diretta u naraw kif taħdem finnet. U forsi tina xie eżempju, illi eżempju li nesċew.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 Jiena nixtieq nitkellem dwar l-istorja tal-mod kif finnet jaħdem. U natikom xi eżempji. Għaliex għandna finnet? L-ewnet ħtieġa fil-qasam finanzjarju biex aħna noħol u bilanċ ġdid. Wara il-ħolqin u l-ftuħ tal-suq intern meta dan ta' bilħaq beda jitwettaq. Din kienet idea tal-Kummissjoni kienet ideja tal-Kummissjoni illi aħna irridu natu l-konsumaturi l-possibilità li huma jappellaw u din mekkanizmu illi jippermettilhom illi jkollhom aċċess rapidu għal xi tip ta' ġustizzja. L-idea bażika kienet illi jitwaqqaf network illi jippermetti minajr ma wieħed ikollha xejn jidher qudiem il-qorti għalix jekk wieħed kun jista' jmur il-qorti spiss jisu ħafna flus u jkun hemm ħafna dewmin, dan seta' jippermetti biex jissolvew tilwimiet transkonfinali. Finet huwa marbut ma' sistemi ta' IDR differenti li jeżistu fil istati membri illi diġa għandhom lan illi jisolvu til-wimiet bejn il-fornituri ta' servizzi l-assigurazzjoni, swieq finanzjari u il-konsumaturi l-ADR u finnet jaħdmu flimkien biex jippermettu aċċess lill-konsumatur. U f'każ ta' tilwima jippermettu biex il-konsumatur ikun jista' jikkuntattja s-sistema l-eqreb sistema għalihom. U bekk u ma jkunu jistgħu jikkuntattjaw il-kontraparti il kontraparti fil-pajjiż konċernat biex huma jsolvu l-kwistjoni malajk hemm jista' jkun. Allura, fir rigward ta' twaqif tal dan il-network, hemm tliet punti xirdu jsiru. Il-Kummissjoni diġà żemmet f'moħħ kienet żemmet f'moħħa dak li diġà kien hemmhekk kienet kwistjoni mhux tarmonizzazzjoni armonizzazzjoni imma ridna naqdu dak li diġà kien qiegħed hemmhekk. Imbagħad l-idea kienet illi jiġu ranġati t-tilwimiet billi nigarantixxu l-aħjar flessibilità fin-net ġi moqqaf fi frar 2001 wera li kien hemm serje tal-laqat informali bejn dawn is-sistemi. Illu, mistax il-membru minn 22 pajis huma parti minn dan il-network. Wara li firmaw Memorandums of Understanding biex jitrattaw appelli transkonfinali. Dan il-memorandum jindirizza il-sistemi tal-ADR u kif nistaw għawom biex bekk il-konsumatur ikun jista' jikkuntatja l-parti rilevanti illi tkun tista' tgħin il-konsumatur f'każ ta' tilwima. Hemm mbagħad il-kuntratti u il xogħol isir flimkien mal-ADR u l-Kummissjoni. Il-punt ewlieni huwa dwar il-kwalità tax-xogħol. Huwa importanti illi jkun hemm kwalità għolja ta' xogħol biex jissolvew dawn it-tilwimiet. Jekk aħna rridu niksbu nżommu l-fiduċja tal-konsumatur f'netwerk ta' ADR bħal dan, ovvjament il-prinċipju ewlenin ġew infasla mill-Kummissjoni mill-1998 fl-2001. Dan jinsab ukoll fid-direttiva tal-2008. Fir-rigward tal-entitajiet illi jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, il-ħidma tagħhom trid tiġi imħarsa mill-ADRs. Hemm ukoll il-prinċipju illi dawn il-gvernijiet tal-Istati membri irridu jinnotifikaw l-Komissjoni. Dan jippermetti biex l idr konċerata titħol fin-network fin-net. Mis-seba pilastri tarfin, l-indipendenza tal-ombudsman, il-trasparenza, l-effettività, il-rispet lejn il-legalità, il-libertà, il legalità il libertà biex wieħed jażel medjazzjoni u mhux jidher qudiem il-qorti l-ġustizzja ir-rispett fil-konfront tan naħa l-oħra, ir-rispett fil-konfront tal-konfidenzjalità u jiena nixtieq inżid ukoll illi dan huwa bxejn jew bxejn virtwalment għal konsumaturi. Dan irnexxa iva, ovvjament qed tistennew li jekk ngħid in-numru ta' ADRs ġewwa fin-net dan jurih meta ġi stabilit kien hemm inqas minn 1500 fl-2001 u issa għanna aktar minn 7000. Kull sena jkollna 1500 dossier u dimna. Iżda, dan għadu mux maruf bizzejiet u din hija l-konklużjoni tal-rapport tal-Komissjoni meta jevalwat fin-net rapport li ġim miktub fi fra 2009 l-konklużjoni tiegħu kienu il il-Kummissjoni trid iżid il-promozzjoni ta' dan il-network u trid tħeġġu biex huwa jinkludi aktar membri. Il-Komitat irid jippromovi fin-net fuq livell nazzjonali iżda hemm rabtiet ma' netwerk internazzjonali tal-informazzjoni illi jaqat flimkien operaturi finanzjari madwar id u ukoll membru ta' dan il-Komitat flimkien ma' l-Ombudsman tar-Renju Unit, l-Ombudsman Finanzjarju, l-waħbi kbir tiegħi Fraħanet hemm website Ewropea ta' finnet illi tkopri database ta' finnet f'bosta lingwi ta' informazzjoni dwar is-sistema, dwar kif qed jista' japplika u wieħed jista' jkollu aċċess għal dan permezz tal-website. Nista' nagħtikom eżempju ta' dan imma speċjali l-ħin. U għalhekk se nistaqsikom biex intom titħlu f'din il-website u sibu l-informazzjoni kollha meħtieġa. Grazzi su frizu. Grazzi tal-li zammejt mal-ħin tijak bejn u ieħor. U grazzi tal-li tkellim dwar finnet għalli xin emmek u l-informazzjoni illi jinti tajtna dwar kif finnet jaħdem. Issa, sena dil-kelma l-onorevoli Wallis illi jew kol membru tal-Parlament Ewropew, membru tal-Komitat tal-Affarijiet Ġuridiċi li tafu sew jila segwih mill-qrib. U għalek jinsab ħerqana nisma l-opinjoni tijak dwar li adr Ek oġbob. Grazzi ta' sew, grazzi, grazzi l-kommissarju. Talli, raġar xox ta' dan is-suġġett nistanajtek. nista' ngħidlek. Għaliex illum l-uffiċċju tiegħi tratta n-noti tiegħi u sab li nkont tibt rapport dwar dan is-suġġett fl-2001 Jiena eh, nixtieq li kieku naħseb li aħna ksibna ħafna iktar mill-li ksibna, iżda eh, issa qed nibdew nieħdu azzjoni. Nafu l-importanza ta' l-ADR fih dan is-suq intern. Ftit tal-ġimatilu rajt eżempju ta' dan meta trattajna il-sistema solvit kienem mara minn Yorkshire li kitbit li u għalt li li suppost nirċiv il-pensjoni mill-Italja imma ma mux qed jirnexxi li nasal imkien. Aħna daħanna din sistema ġewwa solvit u dan il-persuna tħallas il-pensjoni tiegħu fi żmien 15 huwa kien ilu jipprova sentejn u nofs biex isolvi din il-kwistjoni. Issa huwa eh, fen kbir ta' solvit u kol ta' tal-ADR fiħdan is-suq intern. Issa, kif nistaw namlu sistemi simili, kif nistaw indaħluhom fil-qafas, fil-qasam tal-konsumatur? Aħna hekk qed nippruvaw nagħmlu e sabiħa li naraw din il-karta tal-konsultazzjoni u jina nsaper għana li nara x'riżultati ser Istana hemm. gbar problemi kbar qudiemna. L-ewwel problema hija it trawim tal-kuxjenza. In-nies jafu fejn tinsab il-qorti tagħhom, jafu fejn iridu jmorru biex jiksbu rikors tradizzjonali Iżda mbagħad hemm sistemi kbar ta' ADR illi sa ċertu punt huwa tajjeb imma in-nies ma jafux fejn iridu jmorru għalhekk irdu nsibu modija illi tatina l-aħjar riżultati għaċ-ċittadini tagħna. U jiena nemmen illi aħna hemmhekk nistgħu nofru xi ħaġa bħala Unjoni Ewropea. Aħna rridu nofru koerenza. Irridu natu ċertu informazzjoni, roadmap, xi ħaġa illi tippermetti biex il-konsumaturi jaslu għal din is-sistema tal-ADR jiksbu jew le riżultat. Irridu nistabilissu xi ħaġa l-kodiċi ta' kondotta, kellna l-Memorandum of Understanding bejn il-bosta uffiċċji fil-passat, iżda jidher illi dan ma wassalniex fejn ta' bilħaq ridna naslu. U għalhekk neħtieġu xi ħaġa akbar, xi ħaġa aktar robusta għal Jina Jiena wkoll nemmen illi aħna rridu nagħmlu xi ħaġa oħra biex ninvolvu aktar lin-negozji. ADR tajba trid tagħmel sens ukoll f'termini ta' negozju għaliex din hija estensjoni ta' kondotta tajba ta' negozju iva hemm differenza bi servizz tal-konsumatur u l-ADR iżda biex negozji involvu ruħom f'sistema indipendenti tal-ADR din trid tkun sitwazzjoni illi jirpu iż-żewġ naħat Fraħannet nixtieq ngħid illi il-Komissjoni trid tirrifletti xi ftit dwar rapport illi wettaq il-Parlament dwar l-Equitable Life Crisis fir-rabta tal-servizzi finanzjari fejn il-konsumaturi batew madwar l-Ewropa kien l-istess tip ta' xenarju n-nies ma kienux jafu fejridu jmorru għand l-Ombudsman Nazzjonali f'pajjiż jew ieħor huma ġew eh, mibawta bosta postijiet tamajna li finnet se ta' tirranġa l-affarijiet emmek, imma n-nis jow ma kienu jafu jew inkella jkolli ngħid jista' jkun li kien hemm problema ta' rizorsi għal finnet. Id-djar mhijiex xi ħaġa illi mhux ser tiswilek il flusek hekk l tkun xi ħaġa tajba, mela allura l-IDR tkollha finanzi tajbin. Il-xenarju tal-Equitable Life urina illi jekk aħna ser natu aċċess tajjeb, jekk irid natu aċċess tajjeb għal rikors, aċċess tajjeb għal ġustizzja fis-suq intern, mhux biss teħtieġ neħtieġu l-ADR imma l-ADR trid tkun tikkumplementa sistema tajba ta' rikors kollettiv fl-Europa għaliex dawn l-affarijiet ma jeskludux il-xurxin imma jekkumplementaw il-xurxin. Grazzi tassew, grazzi tal- tal-li segwejt l-ADR, tal-insistenza tijak, inti tkellimt dwar punti ta' sew importanti jemmek, il-problema illi jiltaqgħu magħha l-konsumaturi biex isibu l-aħjar entità ta' idea lej min iduru, hemm ħafna entitajiet differenti disponibbli dan huwa vantaġġ imma u joffri wkoll sfida biex il-konsumaturi jaqbdu triq tajba. Inti tkellim dwar l-sfida li involvu negozji il-vantaġġi li hemm negozji u bħala l-aħħar kellim qabel ma nisawnek fil-kamra jkunu jistgħu jistaqsu eh, mistoqsijiet u l-istqarijiet tagħhom hija s-Sinjura Pompej li ser tirrappreżenta n-naħa tan-negozji hija viċi President tal-Union Camera il-Kamra Nazzjonali tal-Kummerċ fl-Italja. U jina saper għana li nisma l-opinjoni tijak dwar kif 9% tal-bejja Ewropej bħalissa użaw l-ADR, nishtiq nisma l-opinjoni tijak. U forsi raġunijiet ewlenin għaliex il-negozji xi drabi ma jkunu xiridu jużaw l-ADR. Iva, nishtiq nitlob skuża għaliex ser nitkellem bit-Taljan, imma ser inżomma l-ħin. Grazzi tal-istedina ta' komu ta' din l-opportunità illi nitkellem dwar l-esperjenza tal-Italja u kol dwar l-esperienza tal-Kamra tal-Kummerċ tal-Italja dawn huma entitajiet pubbliċi u għandhom il-lana l-medjazzjoni meta jkun hemm tilwimiet bejn l-intrapriżi u tilwimiet bejn l-intrapriżi u l-konsumaturi. Għandhom rwol ta' indipendenza dak li għandu xaqsam il-medjaturi u dawn huma networks networks ta' servizzi u joperaw fit territorju kollu taljan għandhom regoli omogeni, għandhom tariffi omogeni u kodiċi ta' aġir omogeni. Fl-Italja situazzjoni hija partikolari kien hemm liġi li ġiet approvata f'Marzu li għadha bażi ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea illi semmit kemm il-darba dik tal-2008, il-medjazzjoni saret xi ħaġa mandatorja, mandatorja għal ċertu suġġetti, pal pereżempju suċessjonijiet l-lokazzjonijiet u kontratti tal-assigurazzjoni, suġġetti li jolqtu l intrapriżi imma koll il-konsumaturi. Dan ifisser li qabel ma jibda l-proċess ta' medjazzjoni qabel ma jħet imur qudiem l-imħallef wieħed irid jibda proċedura ta' medjazzjoni. Għalhekk wieħed irid jipprova u dan jista' jsir quddiem entitajiet li huwa miktuba f'reġistru imma nisla f'reġistru tal-Ministeru tal-Ġustizzja il-kmamar taljani jaħdmu. B'dan il-mod huma mija u ħamsa u aktar minn 60 jinsabu mnizla f'dan ir-reġistru. Dawn għandhom esperjenza kbira fil-qasam tal-medjazzjoni, medjazzjoni bejn intraprizi u intraprizi u konsumaturi, għaliex dawn l-aħħar snin ki, dawn wassal ħafna kontroversi aktar minn 80.000 snin u rajna li kien hemm tkabbir esponenzjali l-aktar f'dawn l-aħħar snin. Iżda irrid nisħaq dwar il-fatt illi kontroversja minn tnejn tiġi solvuta finqas minn xarej. U mhux biss il-tilwimiet iż-żgħar dawk li jitrattaw il-konsumaturi, ma anke dawk li huma tilwimiet tal-intraprizi. Mhux biss dik mandatorja imma anke dik fakultativa, dik fuq bażi volontarja, fejn il-partijiet jagħmlu dan permezz ta' klawżola ta' medjazzjoni xiridu jkunu il-partikolaritajiet tal-medjazzjoni. U x'inhuma l-partikolaritajiet tal-medjazzjoni? Ovvjament proċess maġġel, rapidità. Il-medjazzjoni fl-Italja għandha dew minn medju ta' 60 jum. Dan qabbelnieh mad-dejta tal-Italja. U fejn naraw illi proċess qudiem il-qorti jdu iktar minn 1000 Mitej ġurnata u għalhekk anke l-ispejjeż huma inqas. Dan jista' jkun inċentiv kbir għall-intrapriżi. Għal kull kumpanija fl-Italja l-ispejjeż tal-ġustizzja fis-sena huwa aktar minn 3800 euro. Hemm l-element tal-privatezza wkoll kif ukoll informalità din hija proċedura flessibbli fejn il-kunu l-partijiet stess illi jmexxu din il dan il-proċess ta' medjazzjoni imma jgħinhom ukoll ombudsman il-medjatur biex huma jsolvu dan il-konflitt din it-tirima li jkollhom bejniethom u dan jgħin il-taffif ta' rapporti ta' rabtiet bejn l intraprizi u mhux iwaqafhom. Element importanti ieħor illi spiss tkellimna dwaru huwa dak tal- ta' kif jisolvew il-każijiet fuq l-internet online għaliex dan jista' jgħin għal e-commerce u fl-Italja l-kmamar tal-kummerċ pereżempju qed jagħmlu għaddejjin minn esperjenza tassew importanti wkoll fir-rigward tal-medjazzjoni fuq l-internet. Sa' ħamestim oħra fl-Italja ser jidħol fis-seħ, ser jidħol fis-seħ il-medjazzjoni mandatorja. Dan kien possibbli grazzi għal pożizzjoni illi ħadu mhux biss il-kmamar imma anke laqdiet ta' rappreżentanza laqdiet tal-kategorija u ta' xi eh, ornijiet tal-professjoni dan waslu biex stidnu l-gvern biex din ir-riforma titwetta u biex jibda dan il-proċess mandatorju. Dan kellu lan biex jissemplifika il-proċess ta' kif jisolvew it-tilwimiet. L-ideja ma kienieċ il nużaw iktar il- dan il-proċess, imma kien hemm xi ħaġa kulturali marbuta ma' dan. Ser tkun mandatorja u jkun mandatorja kulħadd ser jużaw, dan ser jippermetti biex kulħadd isir jaf u jkun jista' juża wkoll għal tipi ta' konflitti oħra. U dan ifisser li minn design elf ta' konflitti li hemm palissa aktar minn 60.000 ser jitwet u taħdan taħdin il-proċedura. Fl-esperienza tal-Italja ħafna minn dawn il-każijiet jisiru f'rigward tal-telekomunikazzjonijiet, għaliex din hija xi ħaġa mandatorja fl-Italja. Mbagħad hemm l-attività ta' kif irridu nrawmu kuxjenza, irridu ndaħlu klawżoli fil-kontratti għaliex dan jippermetti biex wieħed isir jaf l-istrument, hemm ir-regoli, ir-regoli huma importanti wkoll. Ir-regoli li jħedġu l-użu par regoli fiskali ta' taxxa imma anke regoli illi waslu biex id-deċiżjoni tal-medjatur tkun waħda vinkolanti. Ġifiri kun hemm l-approvazzjoni tal-minuti tal-medjazzjoni. Grazzi ħafna għal din l-informazzjoni li qsamt smana wkoll dwar l-Italja u l-esperienza li ħadd għamel l-idea obbligatorja nixtieq nirringrazzja lil kellima kollha l-opinjonijiet tagħhom u għal dak it-tarif li tawna wkoll. Saħna interessati illi nkunu nafu dwar esperjenzi oħra ta' awtoritajiet tal-Istati membri, rappreżentanti mill-Istati membri, membri parlamentari wkoll. koll Iġifiri. Issa nerġa' ngħaddi lura għas-Sur Harber li ħajkun ija imexxi d-diskussjoni fejn ħankun qegħdin niffukaw fuq is-sitwazzjoni preżenti u mistoqsijiet. Fuq kif l-affarijiet għandhom jipproċedu fil-futur naħseb aħjar nħallu ħas-sessjoni li mis grazzi ħafna Evelyn tal-li semmejt kif ħadd diskussjoni jiena ħanżomm il-mistoqsijiet għax naf il-membri għawnek. Nishtiq nirringrazzja l ġandalli u l-Pawla u kwaċ naf li għandhom xiamlu u jridu jmorru għalla importanti tal-budget, jridu jmorru jiddefendu l-budget taħħom u nishtiq l kull suċċess, specialment il-parti li ħad kopri il-suċċess ta' u riċerka tal-ADR. Grazzi ħafna tal-li kontu maħna. Issa jekk għam xaħat li jgħid xi ħaġa fuq li qal ukoll sudal li naħseb li punt interessanti fermu. Issa l-ewwel il-kollegi tiegħi il-membri parlamentari naħseb li jistgħu jiftħu diskussjoni b'xi kummenti minna tagħhom, però naħseb li jemmu ukoll kollegi mill-udjenza li xtuq jitkellmu. Jekk jogħġbok tista' tgħid li naf minn inti ħajkolli ngħidlek bin-numru tas-siġġuk ma jimpurtax. Mela, l-ewwel ħanniħu lill-membri parlamentari. Imbagħad Ekkonna tweġibiet, ma il-mistoqsijiet jekk ġobkom toħdux iktar minn żewġ minuti, naddu għassu ġivana l-ewwel. Grazzi President. Wara dik l-ewwel sessjoni jiena notajt li kulħadd favur illi iħares il-konsumaturi dik hija ħaġa importanti ħafna u t-ġanna għandna wkoll mekkaniżmi f'ħafna stati membri li huma differenti ħafna bejnietom jivarjaw. it net naf li ħankun għadin naħzbu biex naraw kxħajkun il-ġejjeni naf li għat li diskutu għadi fit-tieni sessjoni tal-diskussjoni tagħna. Imma hemm ir-raba punt forsi naqra iktar komplikat meta nitkellmu dwar il rekords kollettiv Kuħat interpreta bil-mod tiegħu dan u hemm ħafna mezzi differenti li wieħed jistajħu azzjoni. Aħna li ċittadini tagħna obbligati li għall-inqas intuhom definizzjoni ċara. Rajna, mill-istorja ta' din id-diskussjoni fil-Parlament, illi Dan huwa propju x-xogħol ta' l-imko. Għax daħħa mill-aħħar kulħadd ħajbenefika minn dan kollu. Per eżempju, meta jkollok transazzjoni f'pajjiżi li nafu tajjeb ħafna, li jumbaġġew irtirati u riversjati. Dak xaqna il-President għax naħseb il-wasalna issa f'sitwazzjoni fejn għamilna ħafna progress għamilna dak kollu li nistgħu nagħmlu fuq livell nazzjonali, għallu nistaw tassew wasal il-waqt li Eh, nieħdu l-pass li jmiss. Ringrazzja li l kellima tal-li ta' asmu maħna l-esperienza li kellhom huma. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους καλεσμένους μας. Grazie Presidente, nishtiq nirringrazzja l-mistiedna tagħna għal materjal li Eh, asmu maħna. Nishtiq nerġa lura għal dak li qalet il-Sinjura Pompeji, skużat ruħa tal-li tkellmet bit-Taljan. Nista nifhem il-punt tagħha ma m'għandix għalfej, m'għandix għalfej id-dispjaċija li tkellmet bil-lingwa tagħha qegħdin ngħixu f'Ewropa multilingwi għandna interpreti tajbin ħafna eċċellenti fil- li għajnuna fil-ħidba tagħna. Il-lingwa tagħna hija parti mill-wirt kulturali Ewropew. Għalhekk il-lingwa, l-aspett lingwistiku tal ideal huwa importanti ħafna wkoll anke f'dak li għandu x'jaqsam fil-fatt ma' tilwim transkonfinali. Nasab tajtni ħin bizzejiet għal eh, manda tiegħi kollu fil-Parlament, Sinjor President, però kwistjonijiet għal din il-trin kollettiv u l-informazzjoni, il rikors dan importanti. Jekk aħna jiddu tassew, nibnu dan il-pont bejnietna u ċittadini. Jiena kont impressjonat ħafna b'dak li qal is-Sur Grek u Sr. Wallis. Well, thank you very much, uh, Mrs. Rapti. And uh, I will give the, the um, our, our guests the opportunity. Grazie hafna, Iva, u forsi jkun interessanti nisimaw anki s frizon ovvjament dawk il-kellima li diġa tkellmu um, jistaw jirġaw jitkellmu issa. Mela għanna żewġ sinjuri bħalissa fuq il-lista il-numru 153, jina nista nara l-numru tiegħu ma nafx jekk jistax. U għanna u wkoll il-numru 196 zatti għaraħ ħqiegħed. Skużani daqsxejn surreali li qed ngħidilkom bin-numri imma kma jimportax tistgħu tajdulna isimkom u inkoplu minnew. Minnem 153 grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-li Ippermettajt li nitkellem jena Michel Estruk u jena għatni reprezenta l-organizzaturi tal-medjaturi tal-enerġija. Dinaja mwafqa me kumpaniji. Jena kontent ħafna li għatni parteċipa unek l-lum. L-għannet, nishtin nirrikonnoxxi illi għadbaqa ħafna punti dajfa fi sistema u għalek irridu najfżaw, per eżempju, il-konsumaturi xinu marwol rwol tal-medjaturi u rwol tal-medjaturi tal-kompaniji u tal-ADR. Nishtiq però nirringrazzja u nirrikonoxxi x-xogħol importanti li sar anke fil-qasam tal-enerġija f'daw l-aħħar snin. Importanti ħafna f'dak kendu xaqsam mażmin, żmien illi inwieġbu l-elementi ta' konsumaturi fi żmien xarejn. Normalment jirna xina nżommu ma' din l-iskadenza. Importanti ħafna wkoll il-livell ta' soddisfazzjon ta' konsumaturi. Importanti illi il-medjatur ikun emmek, ikun ikollu rwol li jaħdem jitfit mal-konsumatur, ikun parti mis-soluzzjoni, ma' favur il-konsumatur. Aħna naħdmu ma' medjaturi stabiliti ma' l-istati membri nirrispetaw id-direttivi u naċċertaw id kollu li nagħmlu aħna jimxi jitfit ma dak li għamlu u ma dejjem bilan li nħarsu l-interessi ta' konsumaturi. Grazzi ħafna l dik l-esperjenza pratika ħafna minna tiegħek u ċertament iva fil-qasam tal-enerġija tat telekomunikazzjoni eh, sar ħafna progress. Kun interessati nkunu nafu kol x'taħseb xtib ta' qafas Ewropew jista' jkun importanti biex immexxu l-affarijiet il-qudiem. Grazzi Suraj Turk issa 196 jekk jogħġbok. U għanna u koll, emmek, il-ċaħat, numru 85 li jitkellem, imma l-ewel 196. Skużani l darbohra fuq, di ta' nubru darbohra jkollna tabelli bisimkom. Grazie, President. Jina Federico Flaviano, ġej mill-autorità tal-garanzija ta' telekomunikazzjonijiet, autorita indipendenti italjana fis qasam tal-komunikazzjoni u l-elettronika. Il-liġi tatina nkompitu illi nitrattaw til-wimiet fil-qasam ta' settur tal-komunikazzjoni. Aħna weġibna għal-konsultazzjoni pubblika u jiena hawnhekk nixtieq fil-qosor nitkellem dwar il-punti ewlenin tal-proċedura tagħna. 70,000 til-wimiet fis-sena f'dawn l-aħħar sentejn. Il-maġġoranza ta' til-wimiet alternativi fl-Italja bħalissa huma dan is-settur hemm livelli ta' suċċess u ta' konċelazzjoni li jmorru minn 70% sa' 95% skont il-modijiet illi jażel il-konsumatur. Dewel għażla hija il-konċiljazzjoni li tkun fuq l-istess livell ġifiri bejn il-laqdiet tal-konsumaturi u l-intraprizi aħna tajnijom l-istess dinjita bħal ftejim tal-tielet indipendenti biex jintlaħaq dan l-esperiment ta' tentattiv ta' ftejim. livell ta' suċċess ta' 95% din hija ħaġa importanti ħafna l tal-konsumatur hija viċin ħafna eh, lejn il-konsumatur u għalhekk jista' jkollha rwol ta' sew rilevanti. 70% ta' suċċess jekk ikun hemm ftehim quddiem ir-reġuni, quddiem il-kumitati reġjonali tal-komunikazzjoni. Dawn huma entitajiet indipendenti fl-ewwel u fit-tieni każ il-tentattiv ta' ftehim huwa bxejn. l-azla l-oħra jaqoddim il-kmamar tal-kummerċ illi diġa tkellmet dwarhom il-kollega Pompej ftitilu. Xi ħaġa oħra, zew tini grad ta' definizzjoni tal-tilwima jekk ma jkunx hemm suċċess. Jiġifieri wieħed jista' jikseb definizzjoni amministrativa ta' tilwim u għalhekk l-affarijiet jistgħu jinbidlu f'din is-sistema Ewropea nistgħu nagħtu aktar spazju lil awtoritajiet indipendenti noħolqu netwerks ta' dawn l-awtoritajiet u nagħtuhom lil dawn l-awtoritajiet kompetenzi anke għal setturi oħra. U għalek u dawn tip ta' networks li fihom ikun hemm is-sem tal-Kummissjoni Ewropea wkoll. Jekk ikun hemm tilwimiet transkonfinali. Hemm l-idea wkoll li noħolqu din il-marka ta' kwalità illi nistaw ndaħluha fi transazzjonijiet ta' e-commerce bħala marka illi il min juża sejjer jafda u ser korrispondi għal network mandatorju illi jkunu membri fih dawk il-kumpaniji, dawk il dawk il-soġġetti li illi ikollhom dan din il-marka. Grazzi ħafna. Permettejtek, permettejtek titkellem għalek sarħina xkont għatedin għaffajt daqsek interessant u nasab li fuq l-axar punt tijak jina nistanajt l-kollegi u l-ħbi pawnek li l-komitat waqqaf grupp ta' ħidma fuq kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-agenda digitali, specialment il-sodisfazzjon tal-konsumatur mill-kollega tan, speċjalment uh, sur Adjas. U dana huma bbażati fuq il-kwalità u s-sodisfazzjon tal-konsumatur ċertament li inti għandek ħafna esperjenza f'dan il-qasam ukoll. Grazzi ħafna lek. Issa l-kellim ħampa tuħam ċansi tkellmu aktar qoddim. Um, nixtieq nilqa' manna, signora Jacqueline Miner li hija direttur tal-politika tal-konsumatur fi kummissjoni hawnhekk. Ġifri hija ppreżentata il-Kummissjoni xorta waħda jħad biġab il-mistoqsijiet diffiċis. Numru 85. għazzi President. 85 huma Hubert von Bremen u aħna qed nirrappreżentaw l-industrija ta' l-Olanda u nirrapprezentaw l-SMEs fil-pajis tagħna. L-ewwel nirringrazzjak tal-li organizzaj dan is-summit u l-Kummissjoni Ewropea tal-li ħarġet id dokumenta konsultazzjoni illi għadna kif qed r reazzjonijiet tagħna. Minix ħanqod nitkellem fuq is-sistema Olandiża li ħajkolna iktar il-qoddim ħanisimgħu iktar dwar dan. fil-dokument. Mħabben postijiet fejn jissemmew percentagġi. Għandikom tlet eżempji. Għanna per eżempju il 40% tal-bejja ma jaffux dwar l-ADR. Paragrafu 20 għanna li percentagġi baxxi ħafna tal-bejja jużaw l-ADR u l-aħħar eżempju paragrafu 28 jgħid li 62% biss ta' l-ADR huwa miftuħ għal konsumaturi barranin. Issa mistoqsijati tiegħi għadin. din. Kif nistgħu aħna nevalwaw dawn il-percentagġi għax 40%, 62% jistaw ikunu percentagġi kbar, jista' jkunu żgħar ħafna wkoll. Ġifiri, xinu ma l-livelli tagħna biex qed inkejlu najdu, ngħidu aħna qegħdin hawnhekk għamlu miri realistiċi u ħanaslu semm. Issa, il-mistoqsija tiegħi kif ħajkolna dawn il-miri realistiċi? Grazzi ħafna li bdejt il-saqsi mistoqsijiet diffiċli għal il-panel. Issa, ħadd ieħor li m'għandix għalfejn sejħlu bin-numru għax nafu tajjeb. Nirringrazzja lil Benedict Ferdishpil illi kien kella jaħdem għal Komitat Soċjali u Ekonomiku wkoll taħdem għal affarijiet tal-konsumatur, kontent ħafna li tinsab magħna illum u inti wkoll kolna tkun għatam tagħmel rapport dwar dan il-proġett u xek għal kuntent ħafna nisma' li minn għandek sinjura. Grazzi ħafna. Jiena Sinjura Bernadette Vidi Spiel nitkellem fisem il-Kumitat Soċjali u Ekonomiku illum is-Sur Pegado li aktar il-qudiem. il qudiem il qoddim ħankun qed nitkellem fissem il-Kunsil ta' Konsumaturi Danis. Nixtieq nirringrazzja l DG Sanko tal-li Ressa, u dimna dan il-sujġet daqsijak importanti u li interessana tant, importanti ħafna li l-konsumaturi intu għan fiduċja fil-suq wahdini, suq uniku għalix Waħda minn raġunijiet għalfejn il-konsumaturi ma kienux qegħdin jużaħbot tajjeb dan is-suq intern huwa proprju minħabba nuqqas ta' protezzjoni. L-idea hija xi ħaġa importanti ħafna hawnhekk qisna qegħdin ngħidu li l-idjar hija kull huma ħaġa waħda, però mhix ħaġa waħda kollox l-istess, le hemm ħafna tipi differenti tal-idjar, kwalunkwe ħaġa li ma titlax il-qorti fil-fatt. U sistemi ta' idjar illi ma tantx valla pena ngħidu konsumaturi dwarhom. Imma il-puntu li jista' jkun hemm sistemi illi jaħnu biss ċertu pajjiżi. Pereżempju jiena kont qed naħdem ċertu pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant u smajt l-amministraturi jgħidu illi ma kellhomx għalfejn isegwu l-linji gwida tal-Kummissjoni li x'kienu biss linji gwida. U għalhekk jiena nixtieq insaqsi li l-Unjoni Ewropea biex tagħmel xi ħaġa daqsxejn iktar stretta daqsxejn ta' daqsxejn inqas lokal manuvra. Jena ġejja mill pajjiżi li għandu sistema tal-ADR tajjeb ħafna, il-mod kif nitrattaw per eżempju sistema tal-ilmenti, dawn ilhom jeżistu għal iktar minn 35 sena, u huma sistemi li kopru kwalunkwe qasam ta' l-ilmenti li tista' timmaġina. Għanna sistema tajba ħafna u koll li l-Konsil ta' Konsumaturi Danis waqaf mal eh, servizzi rispettivi, il-negozjati, kummerċu koll u għanna il-konsumaturi minnaħa u il-rappresentanti tal- negozji minna l-oħra u l-mħalfin fin-nofs, ġifiri jina nishti insaqsikom biex tħarsu lejn is-sistemi eżistenti li tiġġa qegħdin jaħdmu qed jaħdmu tajjeb u li qegħdin jgħaddu l-fiduċja konsumatur. Uh, Grazzi ħafna dak huwa punt prattiku ħafna. Aħna ħerqani wkoll għall presidenza Daniza u Eh, naħseb illi l-Kummissjoni ħadatina idejat oħra illi forsi saw ikunu ċentru tal-mira eh, tal-presidenza Daniza li naħan iċċekka jekk hawnx membri oħra, kollegi li jridu jitkellmu. Iva in persuna. Sux persuni oħra anzi li jixtiequ jitkellmu. Mela fil-qosor ħafna, imbagħad nerġgħu ndurwa l panel Jiena eh, minn Spanja, mill-Konfederazzjoni tal-Konsumaturi, eh, kif għalu qabel hemm xi sistemi li jaħdmu imma xorta għandhom problemi. Għandna sistema fi Spanja li taħdem parzjalment. Eh, hija vinkolanti, e, deċiżjonijiet huma vinkolanti tajepek, imma jekk eh, ma dak li kuma jikkonformax magħhom wieħed jista' jtella il-kumpanija il-qorti ma dawn huma volontarji u ħafna kumpaniji ma jkunux jixtiequ jipparteċipaw kieku kienet xi ħaġa eh, ta' bil-fors kieku ma kienx ikonna problemi barra minn is-sistema irid ikollha fondi biżejjed anka li dawn ikunu obbligatorji hija importanti għanna umbat sistemi oħra eh, għal-banek u għall sikurazzjoni fejn is-sistema ma taħdimx għax dawn huma eh, parti mill-kumpaniji infushom allura miex veru sistema ta' medjazzjoni. Et eh, ma stajx nara n-numru tijak għaxem il-xemx warajk lejt il-presidentiva kienem sinjura oħra, inti l-ħar wahda li titkellem il-kamra, grazzi ħafna. Jina Britta Kugman u jina presidenta tal-Bord tal-Konsumatur eh, fil fl-Izvezja u ħanitkellem bil-lingwa tiegħi l-għandna l-interpretazzjoni. Grazzi. Fil-Svezja aħna għanna sistema illi ġiet stabilita żmien ilu Bdejna bis-sistema fl-1986 u għanna 21 imħallef barra eh, eh, mħalfin oħra li jaħdmu f'dawn is-sistemi ta' ADR. Għanna elufi ta' kazijiet li nsolvu kuljum u interessanti li nisimaw kif oħrajn stabbilow eh, il sistemi tagħhom għax is-sistemi huma differenti fl-istati membri differenti. Sur Frizzon, u Sinjura Pompej eh, semmaw illi huwa importanti illi eh, għandu ikun hemm rispett lejn il-privatezza u aħna dan m'għandniex fl-Iżvezja għax aħna għandna sistema ta' informazzjoni pubblika meta jkun hemm kumpanija li kienet soġġetta l-ilment dan l-ilment jiġi publikat fil-fatt smajt hawnhekk ukoll illi ħafna kumpaniji eh, ma jużawx is-sistema imma fil-Iżvezja huwa il-konsumatur li jiddeċiedi jekk il-mentax jew le u jekk hux se jtella lil xi ħadd qudiem eh, dawn is-sistemi eh, għal dawn l-ħarba snin kella anka azzjonijiet eh, it-tnejn eh, it-tnejn li għadda tiħdet deċiżjoni fuq kas partikolari dwar eh, il-district heating fej kienem il-men dwar zida fil-tariffi u aħna il-rekomandajna fil-fat illi natalura l-flus dak il-konsumatur li kien tiġa iffirma il-kontrat. Grazie ħafna. Eh, u kol tal-li użajt il-terminu ombudsman li huwa fil-fat terminu e, li jissa jintuża ħafna postijiet oħra l-raġunijiet vari. Jina nistidin il-Monik Vojen u l eh, kallima l-oħra jekk xie jirrispondu u Is-sur Xi vaj nasib u koll jitkellem u anka naħseb Jacqueline tixtieq titkellem għandna kwarta eh, sakemm nifqu biex nifqu biex għal kafe ma nadikom il-mikrofonu mela. L-aħħar komment dwar l-Ombudsman dan huwa terminu li għandu sinifikat speċifiku fil-modell skandinavu li ġi intużat b'mod differenti e, anka fl-ambitu tiegħu u fis-sinifikat miegħu fil-pajjiżi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea. Huwa importanti li denominazzjoni tkun marbuta ma' setat partikolari u kompetenzi partikolari ta' dawn l-iskemi tal-ADR nixtieq ngħid ukoll għax semmit din kemm il-darba li hemm ħtieġa tal-komplementarjetà. Din il-matrix ta' rikors u rridu jisiru sforzi fl-oqsma differenti kemm jekk qed nitkellmu dwar rikors fil qolti jew barra il-qorti biex intejbu is-sitwazzjoni tal-konsumaturi li għandhom dawn it-tilwin u d-dima maħna ħerqanin ħafna eh, għal-riżultati, għall-analisi eh, tal-komissjoni eh, U fil-fat eh, ħerqanin ħafna għal dawn ir-riżultati. Grazzi ħafna sur Frizzon issa. Grazzi sur President eh, u anka lil eh, kollegi. Grazzi tal-li aktar ħin biex nitkellem li xie insemmi żewġ punti illi tqajmu. l l-informazzjoni ċara għal konsumatur dwar dawn is-sistemi tal-ADR. Din hija responsabilità ta' kulħadd, kemm tal-professjonisti infushom kif ukoll tal-awtoritajiet pubbliċi u anke tal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur biex dawn ikunu jafu li jeżistu dawn is-sistemi. L-aħjar mod ta' kif nistaw nifirxu is-sistema u nwaqfu dawn it-tip ta' sistemi fa' ma jeżistux jiddependi dejjem fuq din ir-rieda politika li dan isir kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew naħseb illi għanna provi ta' dan anka fl-esperienzi li kienem fajz differenti anka fi Franza. Hemm obbligazzjonijiet illi ġew stabiliti li eh, dawn il-professjonisti jagħtu l-informazzjoni fil-kuntratt, per eżempju, fil-kuntratti tal-assikurazzjoni, fil-statements tal-banka eh, fejn jisemmow dawn l-ADR sekk ikun hemm xi tilwim u dan huwa mezz sempliċi ta' implementazzjoni mhuwiex biżejjed imma tiġewwa pass il qoddim tajjeb ħafna. Jiġifieri hemm eh, din l-obbligazzjoni kollettiva u nixtieq nagħmel appell għal sens ta' responsabilità ta' kulħadd u nispera li kulħadd jaħdem fuq dan, ġifieri li wieħed juża il-mezzi kollha possibbli biex niżviluppaw is-sistema u eh, nifirxu dawn is-sistemi tal-ADR. Grazzi ħafna. Grazzi. Nisimra Pompej issa. Dwar is-suġġett tal-konfidenzjalità wieħed mill-aħħar interventi li kien hemm naħseb dan is-suġġett tal-konfidenzjalità huwa suġġett ta' bilħaq importanti. Mod partikolari għall-intraprizi naħseb li huwa element ta' garanzija l-iktar għall-intrapriża illi ikun hemm aktar inċentiv biex tuża dan l-istrument ta' medjazzjoni għax il-prinċipju ta' konfidenzjalità jista' iħeġġeġ dak li jkun biex jasal għal medjazzjoni minnajr ma jpoġġi friskju l-immaġni tal-kumpanija u għalek u prinċipju illi għallina u importanti u rridu nħarsu. U dan wasanni għal punt li uħar li tqajjem għaliex il-kumpaniji ma jużawx dan l-istrument, ma jużawx għaliex ma jafux bih. Għallin inqas ekna naħsbu aħna ma jafux bih u għalek irridu ninvestu aktar fuq il-kultura, mhux biss billi din tkun xi ħaġa mandatorja kif kont qed ngħid qabel, imma permezz ukoll ta' strumenti ta' tarif, ta' informazzjoni, ta' komunikazzjoni. Aħna bħala sistema b'żewġ mamar, investejna fuq dan f'dawn l-aħħar snin, jiġifieri nikkomunikaw Ngħidu l-intraprizi tagħna x'inhi il-medjazzjoni, x'inhu huma l-vantaġġi? X'isibu ma fil-Kamra tal-Kummerċ minu l-medjatur x'inhi il-medjazzjoni? U għalek, dan dinja xi ħaġa importanti illi tittitwetta. L-aħħar kwistjoni, l-qdiet tal-konsumaturi, il-kollega mill-awtoritajiet tat-telekomunikazzjonijiet semmi dan il-punt. Fl-Italja għandna esperjenza ta' ċertu siwi manka fl-Ewropa għall-inqas aħna konna l-ewwel illi ressaqna din l-esperjenza ta' medjazzjoni ta' soluzzjoni u naħseb li dan irridu nibqaw natuhom ċertu valur u apprezzament u ser nibqaw natuhom ċertu valur. We hear from the minister. Can I... Issa, nduru għal-ministru. Tixtieq forsi kommenta terġa'? Eh, Pero, eh, l-moderatur tixtieq titkellem terġa' qabel. Nixtieq nirringrazzja mela lil persuni kollha li tkellmu eh, persuni minn stati membri differenti illi urawna illi hemm differenzi fl-stati membri differenti u anka għaluna kif jaħdmu daw sistemi differenti u naħseb Eh, eh, hemm informazzjoni u studji anka mill-istituzzjonijiet eh, Ewropej dwar dawn is-sistemi li jeżistu l-vantaġġi u svantaġġi tagħhom u aħna nistgħu nużawhom ukoll biex inkomplu nagħmlu pass il qudiem il-flessibilità li semmiet hija importanti li nibqgħu inżommu hemm kwistjonijiet li qed jerġgħu iqumu kull darba mhm. li Batem anka kussjoni tal-konfidenzjalità hemm il-naming and shaming fl zvezja fejn et qed taħdem tajjeb biex il-kumpaniji jikkonformaw ma daw l-iskemi tal-ADRs. Imma li rajna mill-interventi kien illi hemm din il-ħtieġa ta' azzjoni fuq livell Ewropew għalhekk jiena nixtieq ħarqana ħafna li nisma' tieni parti ta' din is-sensjoni mela s-Sinjura eh, Jackie mm, Miner eh, eh, li nħalja tmexxi tieni parti. Issa, is-sur, Chevalier, Chevalvej. Grazzi, grazzi lil kull Ħadd eh, tal-opinjonijiet u l-idejat differenti u mm, sistemi differenti u għalek u għatajb li konna għafas favorevoli, kondizjonijiet favorevoli. Din semmejta qabel jiena u ankessa wara li smajt ir-rimarki u l-mistoqsijiet eh, qed niduna li kemm veru għandna bżonna din. Iġifiri din il kondizjoniet eh, ta' għafas eh, li jgħin ħafna biex jintużaw l-idjar mod aħjar. Biex insemmi xi punti importanti f'din id-diskussjoni, ġifiri l-qajmin ta' l ta' tal-kuxjenza smajt il-menti mill-kellima dwar dan Għalhekk irridu eh, namlu xi ħaġa aktar milli ninformaw lil ċittadini illi hemm din il-possibilità isna eh, għandna bżonn namlu mm, aktar informazzjoni. Umbat irdu wkoll nassikuraw il-kwalità tal-ADR. Wara li smajt Eh, dak li kellkom tgħidu intom naf li dan huwa importanti mhux biss għall konsumatur eh, imma anka għal negozjanti ġifieri li jkun hemm kwalità tajba. Eh, jkun hemm għal-valur għal-flus li jintnefqu Eh, L-ADR e umu il-flus u kol U jekk wieħed ta' jinvesti fija, allura irridu naraw illi ħajkonna servizz tajjeb. Mm, Sentenza waħda ħarija nixtieq eh, nsemmi punt jiena qed fil ministru tal-Ekonomija ġifieri jiena nara iż-żewġ naħat, nara naħat tal-konsumatur, imma anka naħat tal-fornituri eh, ta' servizzi jew tal-prodotti eh, sistema tajba tal-ADR għandha tkun ta' benefiċċju għaż-żewġ partijiet, mhux għal parti waħda. F'din il-kamra rajt illi eh, hawnhekk hawn ħafna qed jitkellmu dwar il-ħarsin tal-konsumatur u din hija tajba, imma irridu nikkonċentraw ukoll fuq eh, naħa l-oħra, jiġifieri, għax eh, din għanda tkun eh, tajba għal żewġ partijiet involuti. Senjuri, naħseb illi kenna eh, l-ewwel parti ta' sezzjoni li kienet interessanti ħafna li ringrazzja għal dawk li intervjenu, issa u għal kafe u kuntent uh, Eh, li nejdilkom li ġun eh, dalli tana u kol xifrot eh, biex soltu ma jkonniex dan il-coffee break, ġifri wħed speċjali dan. Mela, biex terġaw tibdow tħadmu moħkom ma' sezzjoni li mis li sinra minor ħa tmexxi. Nishtiqkom tatu ċabċipa għal-kellima kollha. Uh, thank you everybody for being back so punctually. Um, and I'm pleased you... Grazzi lil kulħadd. Jiena ħadd gost li qed nisma' li kiltu l-frott il-ħalla l-komissarju. U tistgħu tieħdu xi tuffiħa jew l arinġa magħkom lejla. Issa se ngħaddu għas-sessjoni li jmiss ser ngħaddi il kelma l Jacqueline Miner ser tippresjedi sessjoni li jmiss hija taħdem ġewwa DG Senker. Kjoġbok. Sena nadilek il-martell. Grazie ta' sew, President, jina nishti nirringrazzja l-Parlament tal-li organizza dan is-summit. Nishtiq nirringrazzja lilkom ukoll. Aħna sodisfatti ħafna bir-rispons kemm il-lum għal nofsinhar kif ukoll rispons għal konsultazzjoni fl-aħħar count aħna ġevejna 200 tweġiba U qed jgħidu li li qed jirdoppja kuljum, jiġifieri għada qed nittamaw illi ser ikonna erba' mit weġiba ma nafx ser jiġri hekk imma żgur fadal ħafna x'nirċievu. Lan ta' din it-tieni sessjoni huwa illi naraw kif ser nimxu l-qudiem f'dak li għandu x'aqsam l-ADR. Jina naħseb li l-ewwel sessjoni għadna kemm intemmu U t-tinna tri blaħjar mod għal diskussjoni bħal din. Kif għallet Evelyn, rajna li feġet ħaġa wahda minn daw minn dawk l-interventi li kienem. Rajna li jem tiżwiqa kbira fl-Unjoni Ewropea hemm differenza bejn l-ADRs joffru kif joperaw u kif jarawhom in-negozji u l-konsumaturi. Naħseb l-waħda mill-sfidi u l li ser ikonna hekk kif aħna nafanzaw bil-ħidma tagħna f'dan il-qasam huwa illi niżguraw illi aħna inħarsu it-tajjeb illi diġà qiegħed hemmhekk. U dak kollu illi diġà qed jaħdem. Jekk xi ħaġa qed taħdem inħalluha hemmhekk. Dak kollu li qed jopera tajjeb ejjew ma Jiena naqbel ma l-interventi li qalu illi xorta waħda għatem xi prinċipji ewlenin, xi kriterji bażiċi illi kull sistema ta' ADR trid tkun f'konformità magħhom. Irdu naraw x'inhuma dawn il-kriterji. Hemm xi kwistjonijiet ibsin il-irdu nindirizzaw dan rajni rajnijom li feġġew fil-dibattitu li kena hekk għandix tkun fuq bażi volontarja illi wieħed ikun eh, imsieħe fl-iskema jekk id-deċiżjonijiet mhumiex vinkolanti, deċiżjonijiet ta' sistemi tal-ADR, kif ser inrawmu kuxjenza mhux biss tal-konsumaturi imma anke tan-negozjanti u x'inhuma il-problemi illi jistgħu jfeġġu fil-qasam traskofinali nafu li hemm il-problema tal-lingwi imma hemm problemi oħra illi jistgħu jispuntaw fil-kuntest transkonfinali. Hemm problema oħra illi ma rajnijiex fi diskussjoni li kena, hemm partikolaritajiet marbuta mal-rizoluzzjoni tal-tilwim fuq l-internet. Forsi dawn irridu nindirizzawhom. Dawn huma l-kwistjonijiet illi nittamaw illi ser natuhom tweġiba fissi għaw nofs illi għanna qoddimna għandi ma distinti li ser eh, jibdew id-dibattitu b'interventi tagħhom ser nibda billi naddi il-kelma li Sandra Kanjete, membru tal-Parlament Ewropew, membru tal-Kumitat Imko, illi hija rapporter ta' opinjoni ta' sew importanti li votajna dwar dal-għodu dwar il-governanza fissu waħdini fejn issemma ħafna l-ADR Ekki joġbok, onorevoli. Grazzi tassew, Sinjura President, eżis kollegi, membri distinti tal-konferenza tal-lum. Illum il-Kumitat tagħna ħaddan tlet rapporti dwar il-att tassu uniku. Jiena kelli l-unur li naħdem dwar rapport marbut mal-gvernanza u sħubija fissu uniku. Aħna kena diskussjonijiet tajbin ħafna dwar il-proposti li ġew imres għam il-Kummissjoni. U aċċettajna azzjoni waħda ta' priorità mill-gruppi kollha, din ġiet aċċettata mill-gruppi politiċi kollha qed nitkellem dwar l-ADR, ir-riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwim. Issa din hija fost il-ħames prioritajiet ewlenin għall-azzjoni fil-qasam tal-gvernanza tas-suq uniku. Aħna nisabu ħerqana biex il-Komissjoni, biex naraw il-proposta tal-Komissjoni dwar l-ADR din is-sena. U U importanti illi din tiġi adottata mara kemm jista' jkun hemm xi aspetti l adr Ewropea illi jiena nixtieq nitkellem dwarhom. Fl-opinjoni tiegħi dun niżguraw aċċess maġġel u effiċenti għal riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwim li l-in mill-qrati dan irid tiġi żgurat kemm għal benefiċċju tal-konsumaturi f'kolla benefiċċju ta' negozji. Għaliex għan negozji? L-intrapriżi żgħar b'mod partikolari spiss isibu ruħhom f'pożizzjoni simili fil-konfront tal-suppliers il-gbar ta' servizzi u ta' prodotti bħal ma jsibu ruhom il-konsumaturi u għalhekk għandna bżonn ta' għafas Ewropew li jkun jindirizza wkoll l-intrapriżi iż-żgħar. Il-kumitat jgħid illi Affas tal-ADR Ewropew komprensif irrid ikollu irrid jindirizza til-wimiet nazzjonali u koll til-wimiet transkonfinali kif semmejt inti Sinjura President. Affas bħal dan irrit żgur jinkludi il-parti dejjem tikber tal-negozji ta' transazzjonijiet fuq l-internet jider biċar illi rridu nikkomunika waħjar disponibilità tal-IDF. L-opinjon tiegħi negozji irridu jagħmlu sforz raġonevoli biex jiffurmaw l-konsumaturi meta dawn ikunu parti minn skema tal-ADR jew meta ma jkunux parti minn xi skema tal-ADR mod effiċenti kif huma jistgħu jikkomunikaw disponibilità tal-ADR hija ovvjament lodot fuq l-internet, pal per eżempju database tal-Unjoni Ewropea fuq l-internet fej kull konsumatur ikun jista' jivverifika jekk negozju partikolari u x'parti jew l-hemm mekkaniżmu tal-ADR. X'inhu l-mekkaniżmu u x'inhuma ir-regoli tiegħu. U għalhekk aħna ninsabu ħerqana biex naraw din il-proposta tal-Kommissjoni dwar l-ADR u biex din tiġi adottata u timxi ħarir minn eh, tiġa dotata minn din il-Kamra. Grazzi ta' sew, Sinjor President. Grazzi tal-li zemmejt fil-qosor f'interventijak. Imma tkellimt, koprejt ħafna kwistjonijiet fl-istess waqt. Il-kellim li jmiss huwa Loy Carmon, li huwa direttur ġenerali għal affarijiet pubbliċi l iżvilupp sostenibbli u relazzjonijiet tal-konsumaturi tal-OKR illi għanda s-sedda taħħa ġewwa Pariġi huwa kien huwa involut, huwa attiv ukoll fil-ħidma ta' Medev, l-entità tal-industrija Franċiża dwar il-medjazzjon kif jgħidu Franċiżi imma aħna llum qed insemmu qed nsejħu la ADR u jenna nsejħu la kalbosta snin u jitkellem dwar l-esperjenza Franċiża u l-involviment ta' negozji Franċiżi fil ħol inta sistemi tal-ADR ġewwa Franza. Grazzi tassew, Sinjura Miner, u nofsar tajjeb Sinjuri, din il-kwistjoni ġewwa medef tittieħed bis-serjetà ħafna. Nixtieq ngħid illi l-aħjar mezzi kif aħna nistgħu nikkonvinċu lill-konsumaturi u lill-fornituri biex huma jiddependu fuq il-medjazzjoni meta ma jkunux jistgħu jsibu soluzzjoni hija illi jridu nagħmlu pubbliċità tal-benefiċċji tal-medjazzjoni mhux ħarġa ntenni dak li ntqal fil-panel ta' qabel, imma ikolli ngħid illi il-veloċità hija importanti. Xarejn flok sentejn ta' dibattitu. Ma jridx ikun hemm eh, spejjeż għal konsumatur. Il-proċedura trid tkun konfidenzjali, trid ikun hemm skambju ta' tarif u ta' negozjati. Minħabba l-preżenza tal-tielet parti neutrali, dan jista' jagħmilha possibbli biex kull naħa ikolla l-istess aċċess għall informazzjoni legali u teknika fi Franza Ir-rata ta' suċċess hija bejn 70% sa 90% tal-każi. Mhux spiss jintqal imma l-fatt li proċess ta' medjazzjoni jista' joffri soluzzjoni ġusta illi minna jibbenefikaw il-konsumaturi u l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet legali tista' tkun sfavorevoli għal konsumaturi. Dan huwa importanti għal fornituri il-proċess ta' medjazzjoni iħares ir-rabtiet tan negozji Ikolli ngħid li l-aħħar mhux l-inqas il-għażla libera hija importanti wkoll. Dan jippermetti biex il-konsumaturi jirtiraw meta jridu din it-tilwima u jresqu tilwima u dim il-qorti jekk ma jħossu illi hekk għandu jsir. Il-medjazzjoni ma tiħux post il-qorti hija għandalan illi din il-ħaġa tamilla xi ħaġa mhux meħtieġa indifferenza għaliex aħna qegħdin naħdmu dwar l-idea ġewwa l-medef fi Franza. Għaliex aħna naħsbu illi l-intrapriżi u l-konsumaturi għandhom interessi konverġenti billi naħdmu dwar is-sodisfazzjon tal-konsumaturi l-medef għandu lan illi jarġa' jikseb il-fiduċja fih dan il-kumpanija li dan huwa element ewlieni l kompetitivita x'namlu ġewwa medef aħna biex niżviluppaw l-użu tal-ADR. X'inhu l-mod kif nistgħu nimxu l qudiem Aħna impoġġu l-attenzjoni tagħna fuq tliet inizjattivi. L-ewwel net aħna qed nippruvaw intejbu it-tarif li tingħata lill-konsumaturi dwar is-sistemi attwali tal-ADR, it tinnet irridu nofru garanziji lil konsumaturi dwar il-kwalità tal-medjazzjoni, it tinnet irridu inkabru l-offerta ta' medjazzjoni ġeografika u settorjali. Eżempju ta' x'namlu aħna biex inkun konkret. Aħna nikkonsidraw illi l-atturi kollha involuti għandhom rwol x'jaqdu. Dak l-għandu xaqsam professjonisti il-medef f'Mejju 2009 ippubblika l-organizzazzjonijiet industrijali u intraprisi gwida pratika li għandalan medjazzjoni biex nikontribwixxu għal għal soluzzjoni ta' til wimit Aħna għanna u koll laħjar prassi u skambju ta' din laħjar prassi. F'Ottubru 2010 medef nidiet portal fuq l-internet illi huwa mirat għall-iżvilupp u joffri informazzjoni interarja dwar il-proċedimenti tal-medjazzjoni iżda aħna nħossu illi l-awtoritajiet tal-gvern ukoll għandhom rwol x'jaqdu kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Fi Franza il-Kunsill Nazzjonali adotta f'Marzu 2007 deċiżjoni unanimi tal-entitajiet tal-konsumaturi u tal-entitajiet professjonali tagħhom opinjoni dwar il-medjazzjoni u l-ADR u dan l-aħħar il-Gvern Franċis f'Ottubru 2010 ħoloq Kummissjoni tal-Medjazzjoni u l-ħidma tagħha bdiet f'Jannar 2011. Aħna nħossu il-networks tal-ċentri tal-konsumaturi Ewropej u finnet għandhom ruwa l-ewlini xjaqdu fir rigward ta' tarif illi tingħata lill-konsumaturi ikun aħjar illi kieku noħolqu aktar pubbliċità tal- mekanizmu tal-medjazzjoni u din hija responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea biex bekk il-konsumaturi Ewropea jkollhom aċċess għall-informazzjoni kollha meħtieġa dwar din il-kwistjoni. Aktar garanziji għall-konsumaturi biex niżviluppaw dawn il-garanziji aħna adottajna prinċipi ta' medjazzjonijiet imparzjali u effettivi skont id-deċiżjoni illi ħa il-Kunsil Nazzjonali fl-2007. Dwar l imparzialità din hija ħaġa tassew importanti, aħna nħossu illi ma rridux inħawdu l-imparzjalità ma l-indipendenza. Imparzjalità tfisser indipendenza tal-ħsieb. U din hija xi ħaġa importanti, il-medjatur intern irid jirrapporta b'mod dirett il-President jew il-Managing Director il-budget jew speċifiku huwa ma jistax jirċievi salarju illi huwa marbut mal-proċess ta' medjazzjoni u jrid jaqbel biex jirrapporta kull tip ta' inkompatibilità jew konflitt ta' interess ovvjament. Dawn il-linji gwida ser jiġu eh, ġew ippubblikati f'Settembru 2010 minn Medef. Biex aħna nkabru l-offerta, jiena nixtieq ngħid malaj malajr illi aħna għandna ħafna industriji u setturi fi Franza illi diġa huma koperti, diġa għandhom proċessi ta' medjazzjoni, assigurazzjoni, banek, l-audiovisiv, is-swieq finanzjari, trasport. U dan l-aħħar aħna żviluppajna sistema ta' medjazzjoni u nisabu fil-proċess li niżviluppaw sistema ta' medjazzjoni fil-provista tal-ilma, l-enerġija diġa għanna medjaturi u kol fil-franchise aħna rridu nlestu din is-sistema billi ninvolvu billi noħolqu netwerk ġeografiku, netwerk territorjali biex kun nistgħu nkopru sitwazzjoni fejn l-SMEs mod partikolari fejn ikun hemm SMEs li m'għandhomx sistemi speċifiċi ta' medjazzjoni u aħna rridu li dawn ikopruhom. Grazzi, naħseb l-aħħar punt li inti għamiltu huwa punt tassew interessanti. Il-mod ta' kif medef ippruvat tiġbet l-attenzjoni tal-konsumaturi dwar is-sistemi tal-ADRs. Naħseb li dan huwa żvilupp pjuttost ġdid din l-idea ta' sistema illi hija bbażata mod territorjali illi taqat lil dawn in-negozji illi mumi soġġetti ta' sistema tal-RDR settorjali għaliex wara li l-tqajt magħhom jiena inħoss illi hemm differenza bejn dawk is-setturi fejn matturi kbar, industrijali, enerġija, telekomunikazzjoni, trasport, fejn hemm kumpaniji kbar li huma attivi, li huma regolamentati diġà biżejjed, Mbagħad meta dawn inqabluhom mas-settur tan-negozju fejn hemm ħafna SMEs u hemm inqas regolamenti. L-ADR narawha l-iktar fl-ewwel settur, hija aktar mifruxa fl-ewwel settur, iżda mhijiex daqshekk mifruxa fit-tieni settur. U għalhekk din hija kwistjoni irdu nindirizzaw probabbli. Il-kellim li jmiss huwa wkoll membru tal-Parlament Ewropew huwa Viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali, il-Kumitat Ġuri, is-Sur Raffaele Baldassare. Grazie President, il-vantaġġi tal-soluzzjoni alternativa ta' tilwim huma vantaġġi il l-kol nafu li qegħdin hemmhekk dawn għandhom effetti pozittivi għaliex inaqsu il kontroversi legali li f'pajjiżi huma ħafna dawn. Dan iwassal ukoll għal soluzzjoni li tinstab malaj malajr u bin aspejjes. Iżda nafu illi din dawn it-tip ta' sistemi għadhom limitati u għalhekk dan iwassal għal ħtieġa fejn il-konsumaturi ma jamlux, ma jresqux dawn il-każijiet biex jevitaw li joqdu jitħlu fi spejjes u għalhekk huwa importanti illi nrawmu kuxjenza dwar dawn l-istrumenti biex jiġu solvuti t-tilwimid bejn l-intraprizi u l-konsumaturi u għalek laqdiet tal-konsumaturi u laqdiet tal-kumpaniji jistaw jgħatu kontribut kbir fil rigward tal-konsumaturi per eżempju. European Consumer Centers Network jista' jiġi użat bħala platform fejn ikun hemm skambju tal-aħjar prassi. Dan in-network jista' jkollu l-anta data base biex insibu eh, xinuma l-kazijiet ta' rikors u jkun jistaw kol inneħi xkiel mod partikolari xkiel lingwistiku biex jinfettu dawn il-proċeduri. L-effettività ta' sistema tal-ADR hija marbuta wkoll ma' kif taħdem is-sistema ġudizzjarja. Sistema ġudizzjarja effettiva biss tista' tippermetti illi ser tissolva tilwima ftit żmien u għalek naqtaw qalb e, dak li kun illi juża sistema legali u biex bekk ma jibdewx, ma jinfetħux kazijiet illi jistaw idumu għaddejjin u dim il-qorti. F'dan ir-rigward huma medjaturi, ombudsman, illi huma mħejjija tajbin jistaw jgarantunna suċċess u għalek huwa importanti illi namlu kriterji rigorużi biex dawn jiġu mażula. Irtu kunem kontroll pubbliku xira dwar il-kwalità ta' servizzi illi qed jiġu provduti. Biex jittejjeb, tittejjeb is-sistema ġudizzjarja jridu wkoll nipromovu illi dawn ikunu disponibbli jiġifieri il-żewġ tibnadi jużaw din is-sistema biex isolvu it telwimiet u għal dan il-għan nistaw nejdu illi n-nuqqas ta' sem fil-proċedura nistaw nikkonsidrawha mill-imħallef fil-ġudizzju tiegħu fis-sentenza tiegħu pala element ta' evalwazzjoni tal-provi illi huwa ikun kiseb matul il-proċess. Apparti minn dan nixtieq ngħid il-sistema sistemi tal-ADR jekk ikunu appoġġati f'qafas legali koerenti jistaw ikunu soluzzjoni komplementarja jew soluzzjoni alternativa għal soluzzjoni tal-kumpens kollettiv. L-iktar għal dawk l-istati illi dan l-aħħar fl-Ewropa bdew dan id-dibattitu politiku dwar din l-opportunità illi nadottaw din il-class action. U għalek irridu naraw li l-in minn dawk il-modelli klassiċi. Irridu naraw, nitrattaw soluzzjonijiet fejn jitwet u b'mod amikevoli miż-żewġ bnadi. Jista' jkollna alternattiva valida fejn iż-żewġ naħat ikunu fuq l-istess livell mingħajr ma jkun hemm bżonn intervent ta' tielet parti. Din is-soluzzjoni paritetika fuq l-istess livell tista' tiġi msejsa fuq protokoll bejn l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u tal intrapriżi fejn iż-żewġ partit jimpenjaw ruhom biex eh, il-kwistjoni tagħhom tissolva dan jista' jippermetti biex is-soluzzjoni tiġi solvuta b'mod effettiv. Fl-istess waqt iżda is-sistema tiżgura livell qoli ta' protezzjoni u ta' rappreżentanza tal-konsumaturi. Tal konsumaturi il konsumatur li huwa rappreżentant mill kummissjoni minnaqda ma jsofrix dak il nuqqas ta' informazzjoni u dak ir-rwol illi huwa spiss jisipruħu fih meta jkun qed jiġi rappreżentat minn kumpanija fl-aħħar u mhux l-inqas is-sistemi ta' soluzzjoni ta' il-wimiet għandhom ruol ewlieni biex iħaffu l-iżvilupp tal-kummerċ fuq l-internet l-e-commerce. Aħna nafu li l-indiċi ta' żvilupp tal-e-commerce għadhom baxxi ħafna. 7% biss fil-kummerċ transkonfinali. L-iżvilupp tal-e-commerce jiddependi ħafna fuq il-livell ta' fiduċja illi nistaw natu l konsumaturi fir-rigward ta' kemm ser ikun effettiv. Li garantixxu proċeduri li ma jdumux ħafna fil-fazi fejn ikun hemm ir-rapporti mhux daqsek tajbin bejn il-konsumaturi u l-intrapriżi jista' jkunu bażi tajba biex almenu jibda rapport tajjeb u għalhekk u importanti li jkun hemm miżuri fuq l-internet illi jippermettu illi l-proċedura tibda fuq l-internet u l-konsumatur ma jkollx għalfej joqgħod jiċċaqla u jista' jdur lejn l-intrapriżi jew lejn laqda neċessarja u jibda din it-tip ta' proċedura. Hawnhekk naraw ukoll li l-sistemi rridu jkunu komplementari mal-miżuri l-oħra li qegħdin analizzaw fih dan il-Parlament. Dan għandhom lan illi jħarsu l-konsumatur u jiprovdu ċertezza legali u kol mod transkonfinali. Id-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi hija importanti, hemm bżonn ukoll illi noħolqu strument komuni anka jekk fakultattiv dwar il-liġi tal-kuntratti Ewropej. Grazzi. Thank you very much. Um, Grazie ħafna. Għadda għanġet ħafna fajt interessanti. Pero xtaqt nsemmi żewġ affarijiet. Il-azzjoni bej l-IDR u il-proċeduri legali, ovvjament, hemm ir-rabta kif għamlu l-oħrajn bej l-IDR u il-rikors kollettiv u hemm ukoll il-kwistjoni tal-proċess tal-, -proċess eh, tal tal soluzzjoni ta' ħagġa importanti li semmejt u għarwol potenzjali ta' ċentri ta' konsumatura Ewropej li tini tranzizjoni eccellenti għalix ikkellim li jmissu għa Peter Fogg Knudsen illi huwa direttur tal icsi fid danimarka dawn iċ-ċentri huma kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea u Stati Membri u għandhom l-appoġġ joffru appoġġ u pariri li konsumaturi f'transazzjoni transkonfinali jgħinuhom ġifiri qabel ma jagħmlu transazzjoni u jappoġġawhom jekk xi ġiet mirżmerġ għalhekk naħseb li hu jista' u wkoll dwar dawn ir rizoluzzjonijiet transkonfinali. Grazzi ħafna. Ovvjament jiena mill-ICC għalhekk għandi interess partikolari fuq it-tilwim transkonfinali fl-iżvilupp tal-ADR. Naħseb nistgħu ngħidu li n-netwerk tagħna għandu ħafna esperjenza fil-menti ta' natura transkonfinali fl-2010 kellna madwar 32,000 il-ment tal-konsumaturi transkonfinali u 60% tagħhom kellhom x'jaqsmu mal-e-commerce ħafna minn dawn il-menti ġew Eh, trattati mill sissi tal-konsumaturi stess ma f-13.000 pajis l sissi fil pajis ta' konsumatur talbu l sissi fil-pajis ta' negozjant biex jgħin ħalli jissolva l-kas. U eh, għal darbaħra nofs daw il-kazijiet kellhom xaqsmu mal e-commerce ħafna mill-elementi kienu ta' problemi bażiċi madwar 30% il-problemi kienu tal-prodotti nifsu ma kienx bħal dak li ordna huma jew inkella kien difettuż u fil-mija tal l menti kienu dwar il-konsilla fej prodott ma wasal għat ma dak li kun ikun ħallas għal-prodott bi credit card jew trasferiment bankarju mbagħad il-prodott ma jasalx. Dawn jidru każijiet faċli biex wieħed isolvi għom imma xorta joħolqu problemi għal konsumaturi għal forsi dak li kun ixi biljett tal kunċert f'pajjiż ieħor tħallas għal biljett u mbagħad tixtri il-biljet tal-ajru, tħallas hotel u il-biljetti tal-kunċert ma jaslux. Ġifir mux tal-inti marċiveġ dak il ħallas tal-ih, imma was dik il trazazzjoni waslet ukoll għal spejjes zejda li kiku ma konċ fuqhom. Li sissini xil solvi ħafna minn dawn il-problemi nofs il-kazijiet kważi għax di tajbax fil-fat manna lebda setat tan forzar. Imma dan nifisser ukoll li hemm nofs il-każijiet li ma rnexxinniex insolvuha mibiċċa kbira minħabba nuqqas ta' parteċipazzjoni min-naħa tal-negozjanti. U dan in-nofs, in-nofs tal-menti li ma jsolvix, il-konsumaturi jispiċċaw jitħallew għarriħom meta qegħdin jixtru jablu transazzjoni transkonfinar kummissjoni qed titkellem dwar li innaqsu distakki fl-ADR meta l-distakki huma f'dawk l-laqsma limitati fejt m'hemmx ADR imma kustjonijiet ta' transkonfinali daw distakki huma ta' 95% fil-fatt huma bis 5% tal-ilmenti li aħna ta' netwerk jisissi jirna xina trasferixxu in-netwerk għal ADR eżistenti kamen għax daw l-IDR ma jesistux ġifir distakki mumiex żgħar, jekk inħarsu lejn iż-żewġ pajjiżi fejn kellna l-iktar il-menti għal negozjati tagħhom, ġifieri Ġermanja u r-Renju Unit il-kollegi tagħna f'dawn iż-żewġ pajjiżi rnexxielhom jitrasferixxu bis 40 każ għall adr fl-2007 u 2008 fl-imkien. U dan mhux 40 fil-mija, 40 każ f'sentejn. Ġifieri hawn noqas kbir hawnhekk. Ħadd ma jirnexxi l-ebda konsumatur illi ma lux ma lux jieħu servizz tajjeb ma trasconfina li moħaj jirrakomanda għal ħadd ieħor iġifieri ma nistaġbux li ħafna nies għadhom mhumiex jixtru mod trasconfinali, irridu ovvjament niżviluppaw l trans transkonfinali U l-ADR, pers ħafna minn daw tranzazzjoni tkun siru fuq l-internet, anki l-ADR jista' jkun online. Idun idu konsiderazzjoni wkoll element lingwistiku, per eżempju, il-mod kif wieħed jista' jressaq l-ilment l-għażla tal-orsio li ġiem ħafna modelli x'nistgħu nażu saru ħafna eh, diskussjonijiet dwar possibiltajiet. U kien hemm ukoll grupp ta' ħidba fuq l-iżvilupp mhux ta' ADR Ewropew ma' wieħed globali kien hemm inizjattiva wkoll anki minn organizzazzjonijiet kontra il paterija eċċetra fuq l-ADR. Imma kieku kellna ADR għall-elementi transkonfinali, l-vantaġġ ovvju ovvjament ikun li dan jagħti lill-konsumaturi il-possibilità illi dak xi ħadd jindirizza l-ment tagħhom. Possibilità li għalissa da ma teżistix, inkunu nistgħu ngħidu l daw il-50 60 ta' konsumaturi li jistadhom qatt ma xtraw xejn minn fuq l-internet u skont l-scoreboard ta' konsumaturi bħalissa għedin jgħidu li nista' ngħidulhom illi ikollhom għand min jirrikorru jekk ikollhom problemi. Palissa situazzjoni hija bbażata fuq irrida tajba tal-negozjant, imma jekk ma nibqgħu xekk forsi konsumaturi kunu jistgħu jieħdu dak li huma intitolati għalih skont ir-regoli tal-konsumatur Ewropej. B'dan fil-opinjoni tiegħi ikun jgħin ħafna biex nżidu l-fiduċja tal-konsumaturi u l-livell ta' protezzjoni tal-konsumatur. Fl-opinjoni tiegħi da jagħmel ħafna iktar ġit minn ħafna minn daw ir-regoli għadin nippruvaw ninfurzaw bħalissa. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li rridu naċċertaw li parteċipazzjoni se tkun obbligatorja għal kummerċanti għal negozjanti jew għall-inqas li jkun possibbli li l-ADI jitratta l-ilment anki jekk il- negozjant ma jkunx xirrit jipparteċipa għaliex jekk inkella nħallwa fuq bażi volontarja nibqgħu fejn huma ma nsalvu xejn fis-sitt snin illi eh, illi naħdem jina f'dan il-qasam lebda qasba kien hemm każ wieħed fejn negozjant eh, ipparteċipa għax ritub volontarjament. ADR volontarja hija l-ekwivalenti ta' ADR eh, zero xej. Parteċipazzjoni tkun obbligatorja jekk aħna jdu nagħmlu illi nagħmlu differenza konsumaturi. Grazzi. Grazzi ħafna. Zgur ħan niftakru ħafna affarijiet mill-prezentazzjoni tiegħek għaliex tassew laqtitna. Jien għandi kellima li għandhom ħafna xejdun aktar milli għandhom milli li jista jizommu ma' ħames minuti bis Naddu għal-kellim mlimis mill-ewel, s-sirkruzman Kruzman e mill-Limko, għal-dabara u kien Shadow Reporter fuq ir-rapport tas sur da dwar is-suq uniku tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Naħseb l-avveniment tal-lum juri li nistaw nitalmu ħafna fajt interessanti me preżentazzjoni li kellna. U minn in-inizjattiva propja kumitatim kumitat kien nida studju illi sfortunatament però ma kienx lest tal-laqas għallum. Il-rizultati ħajkunu disponibli jisu minna u xarajn uħra u ħankunu interessati ħafna naraw xikunu daw. Kontenta dak li smajt me kommissjoni dwar l-ADR, ċoħe li sekonna dawn is-sistemi li jistaw jitwaf u konsumatur ħaj benefika. Dwar ċertu rikomandazzjoni tal-ismajna l-lum, u affarijiet illi intqalu, naħseb li l-mistoqsija ovvja hija fejn ħammorru issa. Waħda mill-affarijiet li tqajmu kienet l-informazzjoni kemm ikunu jafu eh, x'qed jiġri dawn l-organizzazzjonijiet. Irrid ikollna referenza għal dawn is-sistemi transkonfinali u l-fatt li inti għandek dritt li per pereżempju bil-lingwa tiegħek. U irridu nikludu kol informazzjoni bħal per eżempju il-numru ta' telefon, l-indirizz, tal-email, ħalli konsumaturi kunu jafu għant minn jistaw jirrikorru f'pajjiżhom fil-lingwa tagħhom stess, mbagħad ikollna netwerk biex naċċertaw li l elementi jistgħu jiġu trasferiti għal pajizi relevanti per eżempju mill-Ġermanja għall-Italja jew ikun fej ikun. Nasab interessanti ħafna illi nisimaw li fl-Ewropa tiġa jeżisti ħafna organizzazzjonijiet li għadden hemmhekk suppost biex isolvu il-konflitt it-tilwim u għalhekk jiena nixtieq illi nqajjem dan il-punt. Għanna qegħdin nippruvaw nitalmu minn dan kollu. U Ekk iġu namlu, nitalmu minn xulxin. Mux. U mux, u mux eh, konsumatur nħallu jistenna xi sente jew nofs qabel ma ntuħt weġib, bella s-sistema tkun taħdem eh, b'mod rapidu ta' twassal ir-riżultati malajr. Il-konsumatur kollu fiduċa li jekk ħajmur ħajru korjandi l-organizzazzjoni ħajtu ħudan u ħaj il-kastijaw ħaj jiġi indirizzat. Nasab li il-sistemi mandomx iwaslu għal prezz addizzjonali għal konsumatur għax il-konsumatur tkun jaf illi jekku jilmenta, jagħmel il-ment, għandu ċans illi eh, l-ment tiegħu mhux biss jinstama imma jingħata raġun. U ma u wkoll fuq is-sistema online li naraw kif ħataħdem din. Importanti li naraw issa xajkunu l-passi li jmiss, jiddu naċċertaw li dawn l-organizzazzjoni kollha li jeżistu, nużawhom anke biex nibbenefikaw. Il-produtturi Ministru Ngaris, qabel qal li għandna ħafna SMEs. U dawn l-SMEs iridu nħeġġuhom sabiex is-servizzi prodotti tagħhom ikunu jistgħu jbejjawhom ma pajjiżi kollha u l-barra minn pajjiżhom. Issa jekk ikun hemm problema ta' xi prodotti li jkun difettus, u dana jindbat f'pajjiż ieħor, ovvjament dana eh, jista' jkun li ċ-ċittadin iżom lura mill-li jerġa' jixtri darb'oħra minn pajjiż barrani, u għalhekk għandu jkun hemm dawn is-sistemi ta' rikors. Però jekk in-nies ikunu jistgħu jaċċettaw is-sistema, ikunu jafu il-min jistgħu għand min jistgħu jilmentaw, Jamnu l-qalb għaliex jafu li jekk ikun hemm xi problema jkunu jistgħu jilmentaw għan xi ħadd xi ħadd ieħor li jagħti kasom. I certainly endorse the remarks you've made about Grazzi ħafna dawk il-kommenti li semmejt fuq il-kwistjoni tal-fiduċja. L-idea li jekk għallin għaxħaġa tmur ħażin, hemm possibilità illi tiġi rimedjata. U din importanti ħafna l-dawk li kun għadin jaħsbu biex jagħmlu xi tip ta' tranzazzjoni online. Dawk minnkom li semmaw dwar l-scoreboards tal- suq ta' konsumaturi donnu illi nindunaw illi il-kummerċ online domestiku qed jiżdied imma transkonfinali le, dik hija l-aħbar ħażina ma il- l-aħbar tajbej li meta xi ħadd jagħmilha darba, xi ħadd jixtri minn pajjiż ieħor online u jekk affarijiet ma jmorrux ħażin allura hemm iċ-ċans li jerġgħu jixtru jerġgħu jixtru. Ġifiri vera hija kwistjoni ta' kollok ikollok tafda inti, titgħallem tafda. Il-kwistjoni mhix li jkollok iżjed nies li jmorru għand jirkollu għant l-IDR. il fat li dawn il-possibilitajiet jeżistu, jkun hemm il-possibilità ta' soluzzjoni biftit flus um, li, li maddumx tkaxkar ħafna biex tasal soluzzjoni. Il-fatt li qegħdin hemmhekk u li jkun hemm ukoll il-possibilità illi wieħed jilmenta mal-kumpaniji um, inkunu qegħdin inżidu fiduċja ta' ċittadini u il-kumpanija permezz ta' din is-sistema tal-menti taħħa tal ikunu jafu iżjed dwar x'qed idejjaq lill konsumaturi kunu jistgħu anke jitjiebu. Fil-fatt 44% ta' GDP Ewropew qed jiġi miżallokat u l-konsumaturi qed nibatu minn dan il- nuqqas u dan nuqqas mhux qed jiġi indirizzat. Ġifieri, dawk il-kumpaniji li qegħdin jagħtu servizz tajjeb mhumiex qegħdin igawdu minn dawk is-servizzi u benefiċċji li suppost għandhom igawdu minnhom. Għaliex il-kumpaniji li joffru servizz ħażin mhumiex qegħdin Mux għadin ibatu tal-li għadin joffru dak il-servizz ħazin, istanna s-sur Peter Morkins illi huwa responsabbli mill-awtorità ta' l-ADR Olandiza u jidir li li għanna u PowerPoint presentation.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 Grazie ħafna. Nitkellem bil-Landis. Eh, nixtieq ngħidilkom l-organizzazzjoni tagħna biex ngħidilkom kif għandna l-istruttura ta' dan il-komitat u kif taħdem. Ħantikom xi figuri u koll mbagħad konklużjonijiet. l il l-organizzazzjoni tagħna taħt umbrella waħda u taħta ħamsin board tal-ilmenti tal-konsumaturi strutturata bitlet pilastri għanna l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur dawn eh, jirrik ikunu jixtiequ sistema li ma tqum ħafna spejjeż u li tkun sempliċi għall il-menti tagħhom u għandna il-pilastru tal-industrija u il-kummerċ u hawnhekk titħol il-kwalità u il-soluzzjonijiet tal-tilwim u batanna l-gvern li jkun jixtieq soluzzjonijiet sempliċi eh, li l-in mill-rati sistema tagħna bbażata fuq regolamenti fiha infisa mhijiex obbligat obbligatorja l-laqas fih dan l-industrija u um kull min jipparteċipa jagħmelek b'mod volontarju. Di l-sistema tal idr espandit ħafna qed taraw mill-slide kemm kien hemm żieda ta' tkabbir fin-mur tal-kumitati kważi 20 u dan ifisser illi qed tiġi rikonoxxuta il-kwalità u eh, għalek eh, il-xow għal din tespandi għal konsumaturi u l-konsumaturi u jipparteċipaw. Ma' 50 fil-fat eh, kumitat ta' arbitraċ separat jina għamilt lista għawnek il-kidba hija zaħira biex indaħala f'paġna waħda. Imma għawnek taraw il-setturi ta' tranzazzjonijiet kolla eh, li kollom kontratti jemxif ftit minnhom semmijom per pereżempju l-komunikazzjoni, servizza ta' komunikazzjoni, xi sitta differenti hemmhekk. U hemm anka kumpaniji li jipprovdu servizzi fuq l-internet hemm anka settur tal-kostruzzjoni hemm xi tminja eh, eh, f'dan is-settur partikolari tal-kostruzzjoni hemm it-trasport koll, illi fih eh, numru ta' komitati Eh, dak tal-avjazzjoni huwa wieħed eh, fosthom li ġi stabbilit sena u nofs ilu. Eh, u anka il-passiġġieri hawnhekk jistgħu anke jtolbu li jiġu rispettati d-drittijiet tagħhom hemmhekk. Anka d-drittijiet marbuta ma' dak li jinkiseb fuq livell Ewropew għanna unbat kumpaniji tal-leisure U għanna u kol il-settur tal-medicina, tal-kura fid-dar, per eżempju. Mela, kif huma strutturati dawn il-boards? Għanna tlet membri indipendenti. Il-komitat uh, huwa uh, imparzjali u indipendenti. il-konsumatur jew imur il-qorti jew imur din il-bord tal-konsumatur Eh, bord tal-ilmenti. U l-kontrattur mbagħad naħa l-oħra wkoll ikun irid imur hemmhekk. Il-bordi tagħna huma rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Ġustizzja fl-Olanda u jikkonformaw mal-regolamenti tal-komunitarji fir rigwar ta' implementazzjoni tal-passi legali. U dan mill-1998 għanna sistema kompletament elettronika, iġifiri konsumatur jista jagħmel il-menti tiegħu b'mod elettroniku. U anka jista jisegwi l-proċedura eh, matul il-kors kollu taħa fuq l-internet eh, biex jaraw fejqiet il-fajl u x'qed jiġri eh, titħaddem b'mod elettroniku U kunem lista tal-parteċipanti, kolla lista tal-kazijiet u ta' deċiżjonijiet kolla li jittieħdu. U dawn huma riferuti għas setturi li jkunu ġejjin minnhom. Għalek eh, l-import tal-konsumaturi, l-menti tagħhom edha fis-sistema u dawn imorru anka għal kumpaniji li qed jipparteċipaw biex il-kontratti jitjiebu fl-industrija kollha hemm xi figuri issa fil-paġna li eh, jmiss għanna bejn 10.000 u 11.000 il-ment kull sena, xi 200 u 41.000 eh, zjara, hemm ħafna telefonati fil-call center u tieħu bejn ħames xhur biex l-esperti, il-rapport tal-esperti eh, joħroġ u anka numru ta' ġemmat u anka biex tiġi organizzata il-smiħu toħroġ id-deċiżjoni. Il-gvern ħallas għall-infrastruttura u għamont fiss kull sena. Il-negozji mbagħad għandhom l-spejjes ta' tħaddim tal-każijiet il-dawk li nsejħu handling costs aħna iktar ma jkun zaħir il-kas anqas pejjeż u il konsumaturi jħallas bejn 25 u 125 euro kull il-ment, mhux aktar. Ġifiri, m'hemmx ir-riskju li wieħed iħallas il-każ bħalma jiġri fil-każ ta' smih legali u jekk il-konsumatur eh, joħroġ favur, sentenza toħroġ favur tijaw daw jiġi rimborsat l-ispejjeż. Kifet eh, din hija aċċessibbli għal konsumatur għan negozji, wieħed jista' jseraħ fuqha, eh, hija veloċi u ma tqumx ħafna flus. Prassi tajba u hija appoġġjata mill-gvern u mill-industrija u mill-konsumaturi. Grazzi ħafna. Very interesting. Grazie ħafna kienet tassaw interessanti. ma nafx jekk din nistawx nirrepetuha nirriproduċuha madwar l-Ewropa kollha ma żgur li kienet prassi tajba. Issa ngħaddu għall aħħar kellimi tagħna għal din il-parti tas-sezzjoni qabel ma niftu id-dibattitu fil-Kamra. U dan huwa Sinjur Pegado Lis li huwa il-kap tal-grupp tal-konsumaturi fil-Kumitat ikun ekonomiku u soċjali, istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea. U il-Kumitat tiegħu adotta opinjoni fuq is-suq waħdini dal-għodu li fija wkoll referenza għal din l-ADR. Mela huwa ħaj jitkellem dwar il-perspettiva tal-Kumitat. Oui, merci bien, madame. Euh, les cinq minutes qui me sont accordées ne me permettent... Grazie, ħafna. Signora President, ma kellix, eh, mandiċ ħin kważi biex nejdlek, eh, grazzi, eh, pero ġant għallu ħafna affarijiet għaxina l-ħar kellim minn nibda l-għennet, sinjura billi nejċ ħagġa li sur Malcolm Harbour u għal staqsina xinija l pozizjoni tal-ekosok dwar dan Eh, l-ekosok fil-fat għada ma b b'mod uffiċjali eh, li tati opinjoni fuq eh, dan. Iġifiri l-opinjoni hija waħda personali. Imma kifet inti, sinjura? President il-biraħ ġiet adottata opinjoni fuq il-Single Market Act fej edin ejdu l-aċċess għal ġustizja huwa importanti ħafna għal fiduċa tal-konsumatur fis-suq waħdini. U l-ADR u uh, il-rekors kollettiv iridu jiġu it-trattati fil-program tal-ħidma tal-Komissjoni tal-2011 dan barra mill-qorti u għalek aħna għedin nitolbu l-Komissjoni li tuħu azzjoni. U din hija opinjoni personali tiegħi kol. Fafna mill-opinjonijiet tagħhom li Kosok tkelme dwar punti simili. Um, jiena naħseb illi fid-diskussjoni irridu inħarsu lejn il-żewġ mistoqsijiet f'daqqa għax dawn jorbtu ma' xulxin imma hemm ukoll dokumenti importanti bħal rekomendazzjoni tal-Kummissjoni u anka l-Green Paper, paper tal-Kummissjoni tal-2002 u rekomendazzjonijiet tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsil tal-Ewropa. Dawn huma kollha importanti ħafna u anka hemm xi sentenzi li ħarġu mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropej u sentenzi mill-orti tal-drittijiet umani Philips versus il-Greċja u eh, huma importanti ħafna għal dan. Kif qalet il-kollega eh, waħda mill tri Musketeers eh, din eh, illi ħarġet Mm, eh, bil-opinjoni dwar il-Single Market Act u kif qalet b'mod tajjeb għanna bżon nifukkaw fuq dan u ma nix għalfejn għodu nitkelmu dwar l-arbitraċ eh, bl-istess mod kif nitkelmu dwar l-ADR irridu niftakru illi il-ġustizja toħroċ mill-orti Eh, u dak mhux xogħol ta' Lady R. Lady adrs huma mod tajjeb ta' kif wieħed jista' jsib soluzzjoni għal tilwim speċjalment għal konsumaturi. Minflok nitkellmu dwar metodi alternattivi, na nitkellmu dwar metodi forsi adattati, eh, eh, metodi li jitħad li jitħadmu. Iġifiri aħna mux qegħdin jihdu post il-qorti għawek, jistaw ikunu metodi neċessari alternativi anka meta ikunem azzjoni ta' grupp involuta. Is-sempliċità hija importanti il-nuqqas ta' spejjeż jien u il-konfidenzjalità u din tal-aħħar nixtieq nisħaq fuqha jiena favur il-konfidenzjalità. il konfidenzjalità Din għanna bżonna eh, jekk ħajkonna eh, dan il-metodu ta' soluzzjoni ta' tilwim li jaħdem. Ovvjament kondizjonijiet li rridu japplikaw, irridu ikun volontarju, indipendenti U l-partijiet iridu jkunu indipendenti u kol, tkun hemm ombudsman it trenjata tajjeb, id-deċiżjoni li tkun vinkollanti, se jkun hemm ukoll għandu jkun hemm il-possibilità ta' appell u m'għandux eh, konna limitazzjonijiet il-Ministru Ungeriż tkellem u qbilt miegħu. Għal iluwa nista għal partijiet eh, infusom illi jiddeċidu xinuma il-ADRs il eh, neċessarji. L-affarijiet għandhom jibdow minn isfel il-fuq jekk għandix bżonn xi ħaġa fuq livell komunitarju, jiena naħseb li iva. Imma. Imma is-siġerità u l-proporzjonalità huma żewġ prinċipji illi wieħed irid iżomm f'moħħu jek nagħmlu xi ħaġa fuq livell komunitarju. Issa jekk ngħidu iva għalfej għax irrid konna kredibilità għal dawn Lady Arts bl istati membri kollha, irrid konna ċertifikazzjoni li daw għedin jikkonformaw ma' kriterji kriterji ta' imparzjalità, per eżempju, indipendenza id-distinzjoni eh, bejnietom u il-trasparenza u li żewġ partijiet ikun jistgħu jippreżentaw il-każ tagħhom. Umba tankam il-kussjoni tal-legalità, dik tista' tiġi diskussa. U hemm ir-rappreżentazzjoni, l-libertà tal-espressjoni, dawn kollha din fil-98 ta' l-2001 u kull ma rridu nagħmlu huwa e, l bidlu dan f'direttiva. Jiena qed proponi direttiva, prinċipi fundamentali, regoli ta' proċedura li isemmu l-obbligazzjonijiet kontrattwali u l-flessibilta għal partijiet fl-istati membri, kooperazzjoni taħt il-regolamenti tal-2004 u l-2006 illi l-Komissjoni qed terġa' tixħed mill-ġdid u naħseb illi hemm anke opportunità li nagħmlu xi ħaġa aktar minn xħid mill-ġdid u anka it-twaqif ta' network online illi huwa importanti. Għandu xi kummenti oħra dwar il-rikors kollettiv, azzjoni kollettiva imma din issa nitkelmu eh, dwar aktar tard nishtiq nispiċċa fuq not aktar aktar ħafifa hemm il-kartun fuq l-iskrin u nasib dak huwa limitu. Eh, hemmhekk għandna miktub tartwis biex wieħed iġib medjatur fil-tpenġija fuq l-iskrin. Grazzi ħafna. The floor now uh, belongs to Grazzi ħafna, issa nista' niftaħ id-diskussjoni, kulħadd jista' jitkellem imma kif kifatt irridu nifokaw issa fuq il-futuru mhux naraw x'għandna diġà u s-sitwazzjoni attwali. Dak minnkom li għandkom idea dwar x'jista' jsir fil-proposta leġislativa l-qoddim um, nistaw nifukaw fuq għamlu għal Malcolm Carlyle, mbagħad is-Sinjura Mac, Iva grazzi ħafna, grazzi tal-istudentuni. L-għamma tijan ixtieq Nirringrazzja l-Kommissjoni Parlament ta' din l-inizjattiva ngħidu l proset naħseb li uħus mill-punti ħulenin huma daw kulħadd jaqbel dwar l-informazzjoni. U hemm il-gvernijiet li jridu iżommu r-reġistri tal-iskemi li jeżistru fit-territorju tagħhom. In-negozji ċertament jridu jkunu mħeġġab li jwafqu l-iskemi jippubblikaw informazzjoni dwarhom u batem. hemm Naħseb tkun idea tajba kif ikun hemm regola stretta illi l-avukati jridu jagħtu pariri klijenti tagħhom dwar l-eżistenza tal-ADR qabel ma jippermettulhom milli jresqu l-każ il-korti. Jekk inti jkollok każ il-korti matul jew waqt l-ADR, allura ma jagħmilx sens għax ħajkun hemm ħafna flus involuti. Iċċen punt li xtaqt namel huwa kredibilità, sabiex ikollna kredibilità f'dawn l-iskemi. Tajjeb li identifikaw kriterji oġġettivi u nistidna l-iskemi li jkunu ċertifikati skont il-kriterji. Sma dwar l-iskemi ta' l-Unit, ta' l-Olanda nafu li hemm ukoll l-Unit. Nasab li jekk ikun hemm kriterji oġġettivi, eh, ikun qegħdin insaħħu wkoll il-kredibilità. Ħaġa oħra, il-natura volontarja tal-ADR għandha tinżamm dan huwa qasam fejn inti tipperswadi permezz ta' l-eżempju u ta' suċċess li tikseb u mhux billi tinforza tisforza n-nies jirrikorru għal dan il-proċess. L-aħħar punt tiegħi huwa li dak li kun għandu jibda ħares li qorti mhux biss bħala forum għal tirbim imma bħala mekkaniżmu illi wieħed jappoġġa u iħeġġeġ l djar. Għana nħedġu dak li jkun biex l-ewwel jirrikorjant lej l-ADR, ma bad naħseb ukoll dwar xi punti partikolari ta' liġi li jiġu nfursati permess ta' qorti li waslu n-nis biex il-uftajim. U naħseb ukoll fl-eżempju Olandiż fejn il-qorti jisa tagħmel eh, għandha funzjoni ta' sorveljanza biex taċċerta li jekk il-partijiet jixtiequ u kif għadden għu intervent intervenzjoni dejjem volontarja f'dak il-każ il-qorti eh, tilqa dan il-ftehim u tagħmlu wkoll legalment infurzabbli tagħmlu eh, irrikonoxxut bil-liġi, ġifieri tagħmlu finali wkoll biex ħadd ma jkun jista' jiftaħ il-każ. As Malcolm remind. Grazzi ħafna kif ifakkarni Malcolm nixtieq il-koll eh, nitlobkom tibqgħu ma' żewġ minuti fil-diskors eh, tagħkom. Nixtieq itlob li l-kellem għal biex ikunu fil-qosor kemm jista' jkun, jekk jogħġbok. Jiena Ġiva Dranova mill-Slovenja, jiena avukat u medjatur fil-qorti tad distretta ta' Ljubljana u qed nipparteċipa bħala Avukat ta' Assoċjazzjoni ta' Konsumaturi fi Slovenja u nixtieq nitkellem issa bi Slovenja ma jimpurtax. Fil-qosor nixtieq ngħid li is-sistema tal-ADR għandha tkun ġusta l-konsumaturi u dan ifisser li għandna nkunu nistgħu nafdaw għal is-sistema jimplika wkoll l-Assoċjazzjoni ta' Konsumatur tista' taħla għalija. Biex l-IDR tkun affidabli, ifisser id-deċizjoni li jittieħdu għandhom ikunu parzjali u kompetenti. Il-medjatura lek għandu jkun konxju tal-dettalji tal-kas. Ġifidi miex biex kussjoni ta' medjazzjoni, il-puntu illi it-teħet ta' deċiżjonijiet fi kussell ta' konsumatur huma differenti minn każijiet oħra fejn il-medjatur jieħu deċiżjonijiet jew jaġixxi pereżempju f'tilwim kommerċjali fejn il-kwistjoni tkun bejn żewġ kumpaniji. Il-konsumaturi, il-kwistjoni ta' konsumaturi għandhom karatteristiċi partikolari dinżommu għaf maħna meta nkunu qegħdin nabbazzaw il-prinċipji tal-sistemi tal-ADR nixtieq nkellimkom ukoll dwar il-prinċipju ta' konfidenzjalità, ċe li huwa l-prinċipju bażi tal-proċess ta' medjazzjoni. Dan mhux dejjem ħaġa pożittiva għall konsumaturi għalhekk iġu noqdu attenti ħafna x'il-termin mal-konsumaturi jinvolvu numru ta' partijiet għax m'għandekx biss il-kwistjoni bejn kumpanija fuq naħaw il-konsumatur fuq oħra. Konstant jittieħdu deċiżjonijiet fuq passi affajt li jkunu saru jkunu ġusti. Onek qed tinvolvi mbagħad partijiet oħrajn. Għalhekk għandu jkun hemm garanzija ta' trasparenza. Illi jiġi appoġġat ukoll minn rapporti annwali dwar il-karatteristiċi ta' tilwim li jkunu sibna soluzzjoni għalih fejdja partikolari, ħalli dana jibbenefika konsumaturi oħra, ħalli dawn il-pras inġusti ma jirrapetux ruhom u nwafquhom darba dejjem. Nistaw nħedġu kol kompetizzjoni ġusta fis-swieq jdu nkunu konxi tal-fatt li dejjem qegħdin nieħdu deċiżjoni dwar ksur u l-kumpaniji li mhumiex parti minn dawn it ma ikunu qegħdin jimxu b'man ma ġusti mhux qegħdin jiksru il-regoli grazzi. Good afternoon, Vincent Tim. Numru 79. Vincent Hammer mill Kamsa Kummerċ. Għadin nassumu sissa illi lejdi għar ma tantx flus. Nasib da s tkun għan simplistiċi għonek, il-rezoluzzjoni ta' t-turbim għatma tkun il-ħisa. U mill-esperienza li għandina b skema online ta' IDR, u rrit li għak inti trit ikollok proċess ta' IDR ta' kwalità tajba trid tinvolvi. Sekretarjat, trid ikollok budget, trid ikollok sistemi ta' ġestjoni ta' kwalità. U dana huma spess li ma jistax jiġu rkuprati minn tal-partijiet meta l-valur tal- l-tilwi ma tkun ikun baxx u biktar u iktar f'kasta natura finali. Għalek nasab li rridu nasbu iktar dwar ir-rabta bejn il-kwalità u il-prezz. Irridu naraw x'sar sissa u nippruvaw insibu skemi ta' finanzament għal tilbim ta' valur bax, ġifiri mill-esperjenza li smajna sissa. Kultant iġaluni naħsbu jekk dawn jiġu xi finanzjati kollha mm, mill-privat u ma nafx ġifir fil-kas li jkun hemm konflitt bejn skemi privat u dak pubbliċi. I'll come back to the, to the center block in a minute. There was some, yeah, Christine. Għal-waqt nerġan dur lejn iċ-ċentru kien hemm xi ħadd hemmhekk mela. Jiena professor Kristof minn uh, l-Università ta' Oxford u mill-Erasmus nix namel tliet punti minn riċerka li qed nagħmlu palissa l-ewwel net huwa punta teknika u dan huwa għalkemm l-arkitettura u l-istruttura ta' numru ta' ADRs ivarjaw ħafna, it-teknika li jużaw hija simili għall medjazzjoni u l-arbitraġġ sekwenza ta' teknika li tinvolvi negozjati bejn il-partijiet imbagħad konċiljazzjoni jew medjazzjoni minn permessa xi expert u mbagħad l-arbitraġġ vinkolanti li jinvolvi aktar indipendenza jew inkella il-qorti u il-qorti dejjem ħafna drabi tkun dejjem eh, lejn l-aħħar u hija teddida tal-qorti li tejn is-sistema tal-IDR. Żewġ punti li ħan eh, semmi huma problemi tal-nuqqas ta' viżibilità ta' użu u ta' kopertura fis-setturi differenti. Hemm żewġ punti hawnhekk illi eh, jisaw jkunu transformattivi l-għanet huwa li konna dan il-qafas forma ta' umbrella pal mamlu l-Olanda u anka il-pajizi tal-naħata fuq għamlu l-istess ħaġa ġifiri il-konsumaturi u eh, negozjaturi jafu b'dan il-bord u din titratta l-konfuzjoni li teżisti eh, f'pajizi oħra fejem ombudsman differenti, skemi differenti, boards differenti, jek tkun taf li hemm xi ħaġa Allura din ħa taħdem u uh, kunem aktar interess biex ikunem dawn il bord settorali taħta għafas wieħed li kollu kwalità tajba. Puntiħor huwa li ħafna ġabin ħarsu l-ADR f'relazzjoni mal-orti imma jekk għandna regolament eh, allura e, jista' jkun hemm e, sistema ta' kwalità tajba tal-feedback. Wieħed ġifieri e, jaqbad l-informazzjoni, l-ilmenti u r-riżultati u anka l-arbitraġġ tal-qorti u jara li din titħol fil-regolamenti u anka tmexxi l-użu tal-ADR u l-kwalità fil-post tal-xogħol. U jekk tagħmelek inti tkun qed issolvi ħafna minn dan il-tip ta' rikors. Grazzi ħafna sinjura li qiegħda fuq din in-naħa. Grazzi ħafna jina għanti għafetika, jina segretarja ġenerali tal-Assoċjoni in, in, in, Internazzjonali tal-Assikurazzjoni. L-għanet nixin nejtilli e, e, e, din il-tip ta' konsultazzjoni hija waħda wiesa qed nitkellmu dwar eh, metodi u skemi eh, wiesa anka jekk il-metodi jistgħu jkunu simili fil eh, arts differenti. Għalek nishtiqin fakkar il-Kommissjoni u kol illi tittaħdem fuq setta definizjoni ċar. Irridu nkunu ċerti dwar dak li qegħdin nitkellmu fuq u anka il- Rekwiziti ta' qabel jisaw ikunu importanti ħafna, per eżempju il-konfidenzjalità u l-pubblikazzjonijiet tal-deċiżjonijiet, per eżempju. Il-medjazzjoni din hija importanti ħafna. Il-konfidenzjalità tiġi rispettata x'inkella ma nilħux riżultati ta' medjazzjoni sodisfaċenti għat nitkelmu dwar uh, kif għanimxu l qoddimu għalek irrit insemmi l-assikurazzjoni għal protezzjoni illegali. Fafna eh, anzi, mela, uh, il-protection insurers qed iħarsu lejn din l-ADR. Qed naraw kif din tista' taħdem bejn l-assikurazzjoni u l-klijenti tagħna. il kumpaniji tal-assikurazzjoni tal-protezzjoni jekk jaraw eh, eh, li dan jidħol fil xol tagħhom ma jagħmlu il-klijenti tagħhom konxi minn dawn Lady Ars u il-tilwim kollu jiġi kopert. Eh, tkun xi tkun il-lokazzjoni ġeografika tagħhom Umbat il-polots eh, li jitħalsu eh, mill-konsumaturi li dawn jistaw ikopru l-ispejjeż tal-medjazzjoni. Eh, Grazzi. Thank you. Uh, maybe two last interventions. Grazzi l ħar żewġ interventi għaliex nixtieq nati il-ħin il-kelima biex iwieġbu ħafna minn jixtieq jitkellem kif nkun ser nara il-lista n nis jibdaw jitolbu biex jitkellmu hemm persona hemmhekk, persona hemmhekk u persona hemmhekk. Erba' persuni. Ek joġobkom żommu fil-qosor minuta kull wieħed grem. Iva, jiena nixtieq nagħmel tliet punti malaj malaj. Punti prattiċi dwar modi transkonfinali jina nappoġġa il-punt ta' Chris Hodgins illi l-IDR u għamot kif innaqsu l-ħtieġa għal rikors kollettiv għaliex dan nkun nistgħu nużaw bħala backup pumbat, u mhux ir-rotta primarja ta' rikors. It-tininet f'każijiet transkonfinali konsumaturi jridu jkunu jafu min ser jirrikorru fit-tilwimiet transkonfinali għalek hemm bżonn ta' punt wieħed ta' kuntat f'kull stat membru biex il-każijiet ikunu jistgħu jiġu referuti minn punt wieħed ta' kuntat għal ieħor. Dan jistgħu jkunu ċentri tal-ICC. It-tielet net, il-konsumaturi u negozji jeħtieġu fiduċja fis-sistemi tal-IDR kif intqal. Jekk imbagħad nżidu il-rikonoxximent l-arfin reċiproku mela allura l-IDR jista jitwettaq fil-pajis tal-konsumatur skont ir-regoli ta' dak il-pajis li minn ikun ġej il-konsumatur. Fl-ħanet id-deċiżjonijiet irid ikollhom irdu jsiru f'kuntest legali u jirdu wkoll iqisu il-drittijiet tal-konsumatur. Kienu erba punti imma nexxilek id-daħalhom f'minuta, allura tajjeb wis. Kellem li jmiss. Ta' tixel il-mikrofonu kjoġbok. Jiena Jolanda Gejza, jiena direttriċi ta' ECC tal-Svezja, jiena nishti nitkellem dwar l-eżempju tajbin u situazzjoni fejn minnhom igawdi kulħadd. Fi Svezja dan jaħdem tajjeb ħafna ħafna ħafna kummerċanti pereżempju fl-industrija tal-karozzi fejn il-membri tagħhom huma obbligati li jsegwu rakkomandazzjonijiet mill-ADR u dan eh, huwa e, muri bħala vantaġġ kompetittiv dan irdu niddiskutuh iktar għaliex dan joħloq fiduċja fil-konsumaturi biex meta wieħed ikun qed jagħmel eh, transazzjonijiet fuq l-internet b'mod transkonfinali wieħed ifittex dan it-tip ta' din it-tip ta' marka. U bekk inkunu nistgħu inwaslu għal soluzzjonijiet tal-ADR. Kien hemm persuna oħra li qed titkellem? Bill's dog. Dus ik bref reflexion dok. Jena ġej mill-Organizzazzjoni Belġana tal-Konsumatur. Nixtieq ngħid dwar iż-żewġ rakkomandazzjonijiet. Pedro diġa' tkellem dwar dan huwa saħaq dwar it-trasparenza li hija importanti immens għall konsumaturi u wkoll tkellem dwar il-konfidenzjalità. Hemm kwistjoni tal legalità u il-ġustizzja. Għalhekk jiena naħseb li aħna irridu illi daw l-inkonsistenzi inneħħuhom irid konna direttiva waħda illi tkopri żewġ rakkomandazzjonijiet. It-tieni net dwar is-siwi ta' direttiva Ewropea dwar l-ilmenti il-claims iż-żar. Din tista' tina ċideat kif nistgħu nibdluha f'sistema ta' IDR, per eżempju, f'rigward ta' problemi ta' transazzjonijiet ta' traduzzjoni hemm formuli diġà li jkun diġà tradotti u għalhekk wieħed ma jkollux bżonn ta' avukat. U kif qalet Monik, aħna irridu naħsbu dwar templates għal sistemi ta' medjazzjonijiet u sistemi ta' arbitraċ u għal deċiżjonijiet vinkolanti. It-tielet net, it-trasparenza hija tassew importanti. Mhux biss fir rigward ta' din id-deċiżjoni imma wkoll f'rigward tar-riżultati l konsumatur irid kollu dritt tal-aċċess ta' database illi tin informazzjoni kollha dwar din is-sistema ta' medjazzjoni. Il-konsumatur ukoll irid jikseb informazzjoni dwar forum oħra ta' rikorsi illi huma disponibbli. Għalhekk irridu dawn ir-rabtiet kollha meħtieġa s-sistemi kollha tal-ADR dwar it-trasparenza. Jina naħseb illi sistemi illi jipermettu għal miżuri preventivi, permettu mizuri preventivi Huma importanti wkoll għaliex dan jista' jevita li jkun hemm tilwimiet jekk ikun hemm kuntratti li jkunu standards jew klawzoli minimi u jien naħseb li s-sistemi tal-Belġu u tal-Olanda huma tajbin għaliex hemm kuntratti standard li huma marbuta ma' sistemi tal-ADR. U għalek, iż-żewġ naħat tal-affarijiet huma koperti hemmhekk u dan jgħinha biex nevitaw il-problemi kollha. L-aħħar kelliem hawnhekk. Nixtieq nitlob skuża ma dawk illi ma ma ħalejthomx jitkellmu. Jiena Fernando Zara Rosa jiena ġej minn l-Università fi Spanja. Jiena professur tal-Liġi Internazzjonali u se nitkellem bl-Ispanjol. Mi han parecido muy interesante. Delli li l-interventi kienu interessanti ħafna u xtaqt sempliciment najt illi ħadd jisu ma saħaq biżżejjed fuq l-importanza u l-interess li għandu l-IDR propju għal kummerċ transkonfinali. Speċjalment xtaqt niskellem. fuq dan il-qafas favorevoli, qafas komuni li jippermettu l-iżvilupp, però qatt ma rridu ninsew ir-rwol illi jista' l-Unjoni Ewropea biex tirregola u torjenta regolamenti f'dan il-qasam għaliex speċjalment il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-, -protezzjoni tal tal konsumatur, per eżempju, Jorge Pegado tkellem dwar dan fuq direttiva Ewropea li forsi tkun tista tpoġġi il-protezzjoni ta' konsumatur fuq dawn il-pjattaformi virtuali u kol ta' servizzi ġivir l-e-commerce. U rridu naraw ukoll ir-rabta legali fl-Unjoni Ewropea biex nistabilixu kriterji ċari għal eh, l enterprizi ċi tip ta' sistema ta' akkreditazzjoni li sta' jkolla effetti addizzjonali. Konna mekkanizmu ġifiri ta' garanzija ta' fiduċa biex il-konsumatur kun jista' jafda f'din is-tip ta' sistema, nistgħu noħorġu pereżempju bis-simbolu tal-fiduċja Ewropea ġifiri li dan approvat mill-Europa u idun nħarsu lejn il-klawzola ta' per eżempju medjazzjoni online jistegnem numru ta' affarijiet li jiservu bħala inċentiv għal fiduċja f'dan il-mekkanizmu. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew. Li ħinet jafas wasanna lil tmiem il ħina għal-kottana u għalek sa ser induni l-kelima tijaj u ser nejdilom jekk ux forsi jitkelmu ma tħossu komx obbligati li titkelmu. Sa nibdew mill-axar kellim l-onorevoli Pegado Iva, Signor President. Malaj malaj, nishtiq nejt illi il-Kommissjoni il kommissjoni għanda u dima bosta zlit fundamentali l-ewel net, mirrida meħtieġa biex dan isir il-bira ġewwa pajjiżi, il-gvern iddeċida li l-arbitraġġ għandu jkun mandatorju għal konsumaturi imma għas servizzi pubbliċi essenzjali. Din hija l-għażla illi saret. Imma mux neċessarjament din għanda tkun il-sistema li għanna nadottaw kullimkien. Kienem mistoqsija dwar il-kustjoni ta' l-konfidenzjalità, anzi naħseb illi l-konfidenzjalità hija essenzjali, hija meħtieġa. Jekk tabilħa irridu illi insolvu illi noħolqu sistema ta' rizoluzzjoni ta' tilwimiet. L-aħħar kustjoni li trid tindirizza l-Kummissjoni li finanzjar ta' dan kollu kif kien hemm qal din mhijiex bxejn. Din tiswa xi ħaġa tal-flus u din trid tiġi finanzjata jew mill-fondi pubbliċi jew privati naħseb dawn is-sistemi jistgħu ikunu ta' suċċess jekk joperaw kif għandhom joperaw. Jiena naqbel mal-kellima ta' qabli illi il-kwalità biex ikun hemm il-kwalità jrid ikun hemm ċertu spejjeż u għalhekk għandna bżonn nagħmlu ċertu investiment. Il-gvern provda nofs il-fondi u settur privat provda nofs liħor. Iżda l-konsumatur ma tantx swit flus bejn 25 euro u 125 euro. U din ma tantx swit l-gvern lanqas għaliex kieku l-konsumaturi kellhom jirrikorru lejn il-qorti u ma kien ser ikollhom iħallsu ħafna iktar fis-sistema tagħna għal-kumpaniji jaqblilhom ukoll għaliex jekk ikun hemm inqas ilmenti ikun hemm inqas spejjeż jitħallsu. Jiena membru ta' kumitat ta' rezoluzzjoni, ta' tilmiet. konsumatur jiġi għanna biex isolvi il-kustjoni tijaw u dan ovvjament jiswa inqas mill-avokati. Iva, Jifajna nishtiqnejt nejt illi l hija l-aħħar opportunità biex jiġu solvuti it-tilwimiet ftejim reċiproku. Mhijiex irħisa imma hija orħos mill-medjazzjoni illi jagħtu l-istituzzjoni tarbitraċ arbitraġġ illi huma rispettabbli imma li ġew użati biex jisolvu l kustjoni bejn l-intraprizi, però l-ispejjeż tagħhom mhumiex u ma għoljien wis għal-konsumaturi. U għalek aħna nikkonsidraw illi il-kumpaniji huma fi Franza huma lesti illi ħalsu l-ispejjeż għal-medjazzjoni u ma nistaqsu lil ħadd biex ħallas flokna. Ir-rwol tal-organizzazzjonijiet huwa li żguraw li negozji kunu impenjati biex itejbu l-informazzjoni tal-ADI li joffru il-garanziji għal-konsumaturi biex jitwafqu garanziji imparzjali u biex ikabru l-offerta settorjali u territorjali tal-medjazzjoni u dan għandhom isegwu prinċipju ta' solidarieta. Kellem li mess. I think uh, then we bring proceedings to a close. President, l-interventi waslu fit mimum Grazzi tassew tal-input ta'kom ta' siwi kbir naddi il-kelma l-President tal-imko biex jala. Grazzi tassew, ġeki tal president il sessjoni Kelli ħafna nqas xogħol x'nagħmel. Mis-soltu, għamilt ħafna nħat ħafna noti, tal-limt ħafna u ħat ħafna idejat ukoll. U naħseb li dawn is-sessjonijiet għandhom ikunu dwar dawn l-affarijiet. Kummenti tajlu. Nishtin ringrazzja l-Komissjoni Ewropea tal-li is-sugġerit dan l-avveniment konġunt naħseb li u eżempju tajjeb ħafna ta' kooperazzjoni. Jina żgur li dinja xi ħaġa li aħna rdu nkomplu niżviluppaw hekk kif javanza dan il-proġett kollu kemm hu. Jiena naħseb illi jidher biċċar illi diġà livell kbir ta' arfin f'dan is-settur u ħafna minnkom dan l-arfin diġà u rewħ lill-Kummissjoni. Kif saħet il-Kummissjoni kienet xi ħaġa sabiħa li konna surġa ġevrovea hawnhekk biex naraw x'aħsbu l-Istati membri. Inizjattiva Ewropea trid tagħti valur, trid iżid il-valur. Ma tridx tinterferixxi f'dak illi diġà hija temmek aħna nistgħu naqsmu l-esperjenzi tagħna u jkollna mekkaniżmi biex intejbu l-kwalità biex niżviluppaw l-aħjar prassi u kodiċi ta' kondotta. Iżda jiena naħseb illi bħala Komitat ta' Protezzjoni tal-Konsumatur eh, fil-Parlament aħna rridu nindirizzaw kwistjonijiet transkonfinali, irridu ntejbuhom. Irridu nżidu l-kooperazzjoni fost il-konsumaturi, diġa għanna rekwiziti u obligi fl-Stati membri u tim ta' ġekijil ta' spiss ma' dawn in-nies, ma' nies involuti, f'dan is-settur din ser tkun xi ħaġa tassew ibsa biex aħna niksbu għar għaliex hemm bżonn aktar riżorsi mill-istati membri u dan huwa suġġett konsistenti f'ħafna mill-loqsma li aħna nittrattaw bħal pereżempju sorveljanza tas-suq fejn aħna eh, naħsbu illi hemm bżonn aktar investiment fil-konsumaturi. Nistgħu nagħmlu iktar iżda. Naħseb li t-teknoloġija huwa hija ħabib kbir tagħna hawnhekk Jina ħadgos nisma eżempji, per eżempju, dwar l-esperienza tal-Olanda, dwar kif qed jiġu użati għodot tal-informatika. Umbat, għajem il-punt tal-punti ta' kat uniċi. Iżda minnħadem dwar id-direttiva ta' servizzi jafu illi il-Kummissjoni fl-Stati membri waslet biex jinħoloq dan il-programm ta' punti uniċi ta' kuntatti hemm għodot fuq l-internet illi huma għodot li qed jippruvaw jintegraw l-informazzjoni iżda qed jippermettu biex min juża din is-sistema ikun jista' jkollu bosta għażliet għalhekk hija sistema integrata. Ħafna kollegi tkellmu dwar il-possibilità li għandna nagħtu l-konsumaturi biex huma jkunu jistgħu jiksbu r-riżorsi, jkunu jafu fejn sejrin u x-direzzjoniet irridu jsegu, jista' jkun hemm għażliet alternattivi li huma forsi jkunu jridu jagħmlu. Għajmu kustjonijiet interessanti dwar l-impenn tan negozji u l-involviment tagħhom. Il-negozji tajba u għana li ikunu parti minn dan il-proġett, għaliex dan jagħmel tajjeb lin negozji jgħamil tajjeb ukoll il-konsumaturi ħafna negozji jafu illi jekk jitrattaw problema b'suċċess fil-konfront tal-konsumaturi tagħhom dan ifisser li l-konsumatur ser jibqa' magħhom għal dejjem. U jiena naf illi din il-ħaġa hija minna. Kif jgħid ħabib tiegħi frażi Ġappuniża problema hija muntanja ta' teżori jekk wieħed jindirizza l-problema, jirnexxielu jindirizza l-problemi, wieħed jitgħallem ħafna. Hemm kwistjonijiet ta' konfidenzjalità, ta' trasparenza li hawnhekk huma importanti wkoll. Jiena naħseb illi hija xi ħaġa xirqa illi jkun hemm konfidenzjalità sħiħa fil-konfront tal-konsumaturi. Iżda huwa importanti illi r-riżultati tal-każijiet jiġu rrapportati u jiġu użati bl-aħjar mod għaliex dan jista' jgħin biex nibnu l-ġurisprudenza tagħna. Il-konsumaturi jistgħu jiskopru ħafna biex isolvu l-kas tagħhom jekk huma jaraw l-każijiet preċedenti. U dan jista' jwassal biex il-każ jissolva malajr ukoll għaliex jista' jkun li kien hemm inkellu l-istess problema bħalek u għalhekk il-każ tiegħek jista' jissolva malajr. Għana sfidi kbar qudiemna. Sfid interessanti, fi rigward tal-Kumitat aħna qed naħdmu l-Kumitat tal-Affarijiet Legali, jiena kont sodisfatti li kien hawn l baldassarja hawnhekk, jirrappreżenta l-Kumitat tal-Affarijiet Legali u il-president tagħhom prezent Lejnen u jiena qed naħdmu flimkien għaliex hemm kwistjonijiet importanti dwar politika legali, l-implikazzjonijiet legali fejdi aħna interessati fl-aspett tal-konsumatur, imma u rejna li nistgħu naħdmu id fit mal-kumitati l-oħra f'affarijiet bħal Single Market Act pereżempju. Tafu l-oddu kellna laqa ħafna minnkom kontu hemmhekk, aħna rridu nixbu l-istess livell ta' kollaborazzjoni fuq l-ADR biex inkunu nistgħu inwieġbu għall-idea tal-Kummissjoni Jina żgur illi din mhux ser tkun l-ewwel seduta ta' smieħ ta' dan it-tip. Għaliex aħna irridu narġgħu nistidnukom hawnhekk biex terġgħu tiżu titkellmu magħna dwar proposti għal ġejjieni. Dawn kienu l-kummenti ta' eluq tiegħi. Naħseb illi għaraftu li kienet esperjenza ta' siwi forsi ħut minnkom dan tafu, ma nixtieq ngħidilkom illi il-komitat imko tal-Kumitat ta' Suq Intern għandu newsletter informativa ħafna, mhux jena niktiba imma hemm tim tajjeb ħafna ta' min ifassala għandkom kopja hemmhekk jekk iġobkom ħudu waħda. Ħudu kopja tistgħu tibqa' f'korrispondenza magħna tistgħu tissieħbu mal-Friends of Imco Network u tirċivu din il-newsletter mod regolari fl-inbox tagħkom. Lantana huwa li konna 1500 membru hemm inċentiv speċjali se għandi avviż esklusiv illum il dik il-persuna li se tkun l-1500 persuna illi ser tissiħe din il-newsletter ser nistedina biex tiġi għal-lanċ eh, miegħi.